Dear colleagues, please, may I ask you... Aziz kollegi, nitolbukom biex sibu poskom bil-eda. Nishtiq li nadottaw l-ewwel l-agenda, grazzi ħafna dottata. Nati merħba li president tal-Bank Ċentrali Ewropej, Ewropew, Mario Draghi, għall-ewwel dialogu monetarju għall-2017. L-ewwel wieħed tiftakru sar fit-28 ta' Novembru u dialogu tal-lum ħajsir f'kuntest e, fi żmien ta' sfida qed naraw id-dejta imem riski illi jibqaw għaddejjin minħabba l-fatturi ġeopolitiċi, principalment, specialment xi konfermi konkreti tal- eh, stans ekonomiċi eh, minnaħa tal-Istati Uniti, partikolarment fuq kwistjonijiet regolatorji, drittijiet individwali li għandu bżon riflessjoni u azzjoni minn minnaħa tal-Unjoni Ewropea. F'dan id-dawl, Integrazzjoni differenzjata tista' u għandha tkun għodda importanti, imma dit tintuża fil-qafas tal-ordni legali tal-Unjoni Ewropea ġdid u għandha tkun għodda biex tiġbed għaqda fl-Unjoni Ewropea u biex tasal għal għanijiet ambizzjużi li jinkludu l imu eh, komplet. Għat il-kontra, kif tafu l istanz baqet l-istess, allura il-Komitat Governattiv deċieda eh, fuq il-bazi ta' 60 biljun sa' tmim Deċembru jew sakemm il- il-Kunsil Governativ iħossu, allura deċiżjoni hija li l-messaġġ importanti li din ma twassalx għall-irkupru ekonomiku mandux ikun friskju u għallura għan irridu nkun f'pożizzjoni li, li nirrispondi għal kull kontingenza ġeopolitika. Naħseb allura li huwa ċar ħafna li sissa il-Bank Ċentrali Ewropea u l-politiki eh, eh, wet kienu tarwoli kruċjali f'dak li għandu x'jaqsam mal ma talba u stabilta fi prezzijiet kien hemm xi tħassib imsemmi dwar eh, ċerti effetti ta' politiki monetari, partikolarment ir-riskju addizzjonali f'dak li għandu xasamma ċerti politiċi fil-protettività dan is-suġġett allura ġie mażul mill-koordinaturi tal-ICO bi preparazzjoni għal dan il dialgu monetarju għamilna ċertu xogħol preparatorju għal dan bil-kontribut ta', ta akademiċi importanti skont papers li juru li ma, ma mx konsens ċar dwar il-possib il-dwar ċerti eh, stances li għat jittieħdu fis situazzjoni ekonomika u li kunem ċertu impatt negattiv fuq il-produttività allura għanna ħafna suġġetti nid-diskutu, għanna ħafna aspettativi, għanna l-President Draghi, għanna tik il-kelma minnu fih. Grazzi, grazie, Sur President onorevoli membri tal-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi Monetari, Sinjuri. Kontent li jataw nitkellem qoddim il-Kumitat ta'kom lejliet il-25 anniversarju mill-firma ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea eh, ġewwa Maastricht. Dik id-deċiżjoni qawwija markat stadju ġdid fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea poġġiet is-sisjen għal għaqda ekonomika u monetarja u Bank Ċentrali Ewropew. Issa, għaxar snin wara, ċittadin ċittadin qed ikollhom l-euro fidejhom. Dan huwa tisħiħ konsiderevoli tal-impenn politiku li kienet poġġina flimkien għal 60 sena. Huwa faċli l-ma tantx nagħtu importanza lis-saħħa ta' tal-impenn imma eh, bekk inkunu għedin nelbu li naraw il-progress li għamilna bil-munita unika, aħna għamilna eh, għaqdiet bejnietna illi raw l-ikbar l-ar kriz ekonomika mit-tini gwerra dinija di fil-fat kienet il raġuni wara l-proġett Ewropew li jżomna fl-imkien fi żminijiet diffiċli meta kien iktar faċli li aħna nduru kontra l-ġerintana jew naslu għal soluzzjonijiet fuq livell nazzjonali. Imma lan ta' dilada ekonomiko monetarja għandha tkun li naħdmu biex aħna naslu għal progress ekonomiku u soċjali. Kif kienet l-intenzjoni ta' dawk li firmaw it-trattat ta' Maastricht. U għal din raġuni aħna għandna bżonn tkabbir e, eh, sostenibli u ħolqien ta' impjiegi Il-irkupru b'saħħtu li aħna rajna f'dan l-aħħar żmien reċenti kien pass importanti u tsabieħ il qoddim lejn dan l-oġġettiv. F'daw l-aħħar sentejn, il-prodott gross domestiku għal kull ras żdied bi 3% fiż-żona euro, illi jaqbel sewwa ma' ekonomiji li huma ferm iktar avvanzati. Sentiment ekonomiku huwa fil-livell li tiegħu f'ħames snin il-qat nizel b-9.6% l-iktar livell baxx minn Mejju tal-2009. U ratio tad dejn eh, pubbliku mal-prodott gross domestiku qed jinżel għat-tieni sena konsekutiva dawn huma passi fit-triq tajba imma dawn huma l-ewwel passi għanna bżon nissuktaw minn f'din it-triq biex bekk il-qat jinżel iżjed u iktar Ewropej jistgħu jibbenefikaw minn dan l-irkupru. Għan nibda billi ndiskutu l-kontribut tagħna biex nappoġġaw l ngħinu l-irkupru. Mbagħad ngħidilkom għaliex il-deċiżjonijiet ta' politika monetarja ta' Diċembru kienu dawk tajbin fis kuntest ekonomiku li għaddejjim minnu. Kif intom plattu ħan diskuti u koll riski għad stabilità finanzjarja illi huma qed jiġu studjati konstantament. Il-politika monetarja kienet kontributur maġġuri <clears throat> għal żviluppi ekonomiċi pożittivi li għadni kif semmejt il mizuri tagħna, e, ħadmu sew permezz tas sistema finanzjarja tagħna u għet igawdu l-ekonomija reali li għandna billi jassikuraw kundizzjonijiet ta' favorevoli ta' finanzjament. E, fil-laqa ta' Diċembru, l-Konsil governativ rar ħtieġa għal irkupru biex jimatura iżjed u biex e, jitqawwa biex jassigura l-konverġenza sostenibli għal rati ta' ta' influenz ta' inflazzjoni lejn livelli iktar isfel imma viċċin 2% mal-medda ta' żmien medju. Biex dan jiġri kondizjoni ta' finanzjament rridu jibqgħu importanti u b'saħħithom u inċertezzi li jibqaw ġewwa barra mill-euro jiġu konsidrati. U allura għandna bżonn salvagwardjan l-ammont ta' monetary easing għal perjodu li għandna li ġej F'dan isfond aħna deċidejna li nestendu l-programm ta' xiri ta' assi li lien minn Marzu ta' dis-sena bl-intenzjoni li nwet u xiri tagħna sa tmiem id-Diċembru ta' dis-sena jew ferm iżjed li lien jekk hemm bżonn jew sakemm il-Kunsill ta' Governanza jara ġustament sostenibbli fit-triq ta' inflazzjoni konsistenti mal laħan tal-inflazzjoni. <clears throat> nissuktaw biex nixtru bassi fuq pass ta' 80 biljun kull xar sa' marzu. Unbat minn april l-infiq tagħna tal-assi jiġru ħajjiġu b-60 biljun kull xar u nerġgħu ninvestu securities mixtrija qabel kif skont il-programm huma jimmaturaw dan jizzit ta' mal-purchases ta' kull xar id-deċizjoni tagħna ta' Diċembru jiġbdu bilanċ bejn il-fiduċja kuljum dejjem tikber fil-prospetti ekonomiċi ta' żona euro illi mixin il-qudiem u fl-istess ħin in-nuqqas ta' sinjal ċar ta' konverġenza sostenibli fir-razzi ta' inflazzjoni lejn il-livell mixtieq. <clears throat> li twaħda il-provi għadin jajdulna illi riski ta' deflazzjoni akuta sparixxew u li inflazzjoni e, e, edha timxil l-qoddim fis snin li ġejjin. U kontrarju għal perċezzjoni ġenerali, kondizjoniet ekonomiċi fi zona euro u koll edin jintiebu tkabbir tal-GDP fi żona euro kienu soliti f'kull eh, kwart ta' sena sa' mill-bidu tal-2015 b'medja ta' 1.9% f'termini annualizzati. Paragunat ma' l-2013 qed ikun hemm għanna 3.5 miljuni inqas ħaddiema qiegħda fiż-żona euro tnaqqis ta' iżet minn 18% u fl-aħħar kwart li rkupru kienet jikber ma' setturi differenti u f'pajjiżi differenti. Iva fil-fatt id-dispersion tal- tkabbir ta' valur miżjut ma' zona, pajizi ta' zona euro naqas ħafna u miexi lejn l-iktar livell sa minn meta daħħalna l-euro. Imma appoċ e, mill-miżuri ta' politika monetarja għad huma importanti jekk hemm bżonn naslu għal konverġenza ta' rati ta' inflazzjoni flan tana e, b'konfidenza suffiċjenti u b'maniera sostenuta il-pik il-din importanza fl-inflazzjoni prinċipali f'Diċembru u f'Jannar Eh, tirrifletti effetti bażiċi li mixin il-fuq u zieta reċenti fil prezzijiet tal-enerġija. Sissa, dawn il-pressjoni ta' inflazzjoni għadhom kontrollati u mistennin li jimxu jitlaw il-fuq malli jaddi da' iż-żmien il-grad li għadu importanti ta' dajfien fis suq ta' xol u żviluppi batuti fil-produttività edin jitfgħu l-isferi tkabbir e, e, e, it-titi fil salarju kif jiena argumentajt qabel strateġija ta' politika monetarja tfisser illi aħna m'għandniex nirreaġixxu għal lekk seħa individual data points u żidiet fuq medda ta' żmien qasir, aħna rridu nkomplu biex naraw tibdil fl-inflazzjoni tal-HICP jekk aħna nemnu illi daw ma jaffetwawx bisħiħ il-ħarsin ta' medda fuq medda ta' żmien medju fuq stabilita tal-prezzijiet. Jaħna nħarsu l-qoddim riski għal żona euro jibqaw mixin aktar l-isfel u jirrataw predominantament għal fatturi globali l-istent ta' politika monetarja tagħna bħalissa timmaġna li jekk l-inflazzjoni issir inqas favorevoli jew kondizjoni finanzjarju jisiru inkonsistenti, allura l-Kunsill Governativ huwa lest li jżid il-proċess ta' xiri tassi f'dak li għandu xasam madurata u madaqs intom saqsejtuni, tlabtuni biex niddiskuti l-implikazzjoni ta' stabilità finanzjarja tal-politika monetarja li għanna. Fil-qosor, benefiċċji tal-politika huma ola mill-effetti eh, potenzjali. U din dawn tal-axħar u mal-aħjar indirizzati jekk ikun hemm bżonn permezz ta' politika. Inkif argumentajt qabel, il-politika monetarja hija importanti fl-appoġġ tal-kupru li kompli sejjer da il-miżuri tagħna li aħna milna huma mill-aktar importanti biex aħna nipreservaw l-istabilità fiż-żona euro. Issa permettu li nitkellem fuq il-side effects potenzjali għal politika monetarja akkomodativa fi stabilità finanzjarja. Waħda minn dawn l-ekim side effects eh, jikonċennaw l-impatt tal-profitabilità tal-banek Ejna eh, raw data f'daw fl-ewwel kwart tal-2006 il-profittabilità ta' banek fiż-żona euro stabilizzaw fit-tieni kwart. Skont id-data preliminari, preliminari, żviluppi eh, għat-tielet kwart jidru li huma skont dawk tat-tieni kwart politika monetarja se kollha effett qawwi fuq il-profittibilità bankarja permezz ta' channels differenti la minn dak li qed naraw nistgħu ngħidu li sissa daw l-effetti aktarx illi eh, illi ipaxxu li xuxin biex hekk. ipattu għal xuxin. Rati baxxi jew negattivi jistgħu eh, ifixklu profitti tal-banek, imma fl-istess ħin il-politika monetarja akkomodativa tnaqqas il-delinkwenza f'daw l-aspetti bankari. Dinja kwalità ta' kreditu imtejba u din flimkien ma' volumi ta' intermedjazzjoni hija pozittiva żgur għal banek għandha fatturi importanti li jsostnu eh, dak il-liħ tal-banek f'din l axar sena mhux hekk biss, imma rati ta' interess e, baxxi fuq medda ta' żmien twil iżidu l-valur tal-tassuq fuq assi finanzjari ma' mill-banek dan minħati u jirriżulta f'capital gains illi jappoġġaw u jsostnu l-profitabilità bankarja. B'mod partikolari skont il-modelli kummerċjali tagħhom ballek individwali jistgħu jiġu affettwati b'maniera differenti f'ambjent ta' rati ta' interess baxxi. Tieni kwistjoni hija riskju potenzjali ta' dawn li kien bubbles ta' kreditu jew ta' essi. Sissa maħniex naraw provi fuq livell ta' żona euro ta' valwazzjonijiet ta' stretched assets dawn li bond spreads u oħrajn jidru li huma skont il-fundamentals. Bl-istess mod, real estate price growth qed jibqa moderat fiż-żona kollha kemmi. din l-assessment huwa kollaborat bil-fatt li tkabbir kreditu għadu għadu miex bil-mod li jissuġġerixxi illi eh, żviluppi ta' prezzijiet ta' assi mhumiex akkumpanjati b'leverage li kull ma jmur jikber minkejja dan iktar ma jkollna daw il-miżuri li kunem bżon jibqgħu f'postom iktar e, eh, ikunem ir-riski li jiġu kontrollati. Per eżempju, prezzijiet ta' assi jistgħu jżidu l-livelli li mhumiex skont il-fundamentals il minħabba l-investituri jistgħu aktar xi li jieħdu iżjed riskju f'daw iż-żminijiet fejn l-interessi huma baxxi waqt li politika unika monetarja miexja lejn li tagħti stabilità ta' prezzijiet ma' żona euro kull ma' Kolla kemm hi politika makroprudenzjali u l-miżuri tagħha tista' tkun ddisenjata li tindirizzi li tindirizza riski ta' stabilità finanzjarji illi jistgħu jkun qed jinbnew f'ċerti partijiet speċifiċi tas-suq, ġurisdizzjonijiet jew pajjiżi individwali li nindirizzaw riski potenzjali wkoll inaqqas il-probabilità ta' kontaġu għad-żona euro. Microprudential policies Il-politika makroprudenzjali tgħin ukoll biex jitnaqsu il-vulnerabiltajiet fil-banek u għalda stant jina nilqa il-proposti prezentati Novembru li għadda mill-Kummissjoni Ewropea għal tnaqis ta' riskju sabiex ikun hemm titjib u żviluppar aħjar tal qafas legali Ewropew għall istituzzjonijiet tal-krediku u biex tiżdied is-saħħa tal-banek. Ippermezzuni nikkonkludi. Palmat il-ġimma jaddiet fl-Ljubljana, u palmoriet il-krizi. Il-benefiċċji tal-munita waħdanija jistaw biss jisarfu f'realtà soda u konkreta jekk ikonna politika u istituzzjonijiet nazzjonali u Ewropej illi tassew jiżguraw illi jaħdmu għal kulħadd. Fil-ħidma għal preparazzjoni tal-euro kien hemm impenn b'saħħtu lejn mixja sostituzjonali u konverġenza ekonomika. Il-kriżi uriet illi dan l-impenn ma nistgħux imorru lura minnu. L-impenn huwa daqstant b'saħtu b'saħħtu lum u rilevanti l-lum fid-dawl ta' tisħiħ anki tal imu u li fid-dawl anki tal-isfidi u l-inċertezzi illi ħajkonna nifacċaw fil-ġejjieni. Iż-żona euro fl-2016 minn kejja numru ta' xokkijiet negattivi u rrit illi miexa fid-direzzjoni tajba illi riformi nazzjonali u Ewropej edin isarfu fi progress u tkabbir ekonomiku Is-sitwazzjoni ekonomika ed titjieb u minkejja li l-politika ovvjament tieħu l fukar tagħna xorta waħda għanna nibqaw nisfurzaw sabiex li jemju tkun iżjed b'saħħita u għanja irridu nindirizzaw dawk li nafu li huma ġifijiet pendenti nazzjonali Ewropej. Jiena nkompli nistenna l-appoġġ tal-Parlament Ewropew fit-tieni nofs tal-mandat leġislattiv. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom jiena issa nistenwiġa bil mistoqsijiet li għandkom. Thank you. Thank you, Mr. President. Uh, and of course, you will have the support of the European Parliament. Iva, zgur se jkollok l-appozzija tal-Parlament Ewropew tal Aqda għal dawn il-punti ta' stant importanti li semmejk. Mela, infakkarkom ħames minuti għal kummenti u tweġibiet il-Sur Niedermeyer l-ewwel wieħed. Grazzi. Permetti li nibda bil nirringrazzjak għal ħidma tiegħek. Naħseb il-liva għandek la post tagħna l-ewwel mistoqsija dwar l-evolviment ta' rati ta' interess. Nistgħu naraw li rati ta' interess mhumiex eżattament zero mumiex il-mira ximkien fin-nofs nistaw nollom xiftit il-konsekwenza il-rati ta' interess din jonsu għalix il-rati ta' interess nominali jibqaw l-istess dan ifisser li l-politika monetarja għadda tipprovdi iżjed stimulu l ekonomija reali fi żmien meta bħalma qed l-ekonomija qiegħda turi ammont ta' tkabbir, ma nafx int kif tixtieq tara l-iżvilupp ta' rati ta' interess fil- Xur li ġejjin ma nafx forsi fid-dinja nistgħu naraw xi sinjali il l-ġestjoni ekonomika globali sejra titċaqlaq minn waħda favur il-kummerċ, waħda liberali għal waħda għal għasal ċerta pajjiż importanti iżjed protezzjonista ma nafx int ta' konsidraħx bħala fattur ta' riskju għall-ekonomija Ewropea u tweġiba tiegħek xi tkun għal dan it-tip ta' xenarju. Grazzi. Thank you. Grazzi, grazzi ħafna. Il-kondizjonijiet li l konsil ta' Gvernanza fil-fatt definixxa għal miri tal-inflazzjoni tagħna huma erba' illi għandu jkun hemm konverġenza lejn il-miri tagħna rata ta' inflazzjoni iżjed baxxa ta' 2% fil-medja u fil-medda twila. Tieni net li din il-konverġenza għandha tkun waħda dejjema ifisser illi immorru li l-in mill-izviluppi ta' inflazzjoni illi nikonsidraw bħala ta' tranzizzjoni u tranzitorji temporani għandu ikun wieħed illi jiflaħ jappoġġa lilu nnifsu. Għaliex, il-projezzjonijiet illi hemm mill-Bank Ċentrali Ewropew għall-inflazzjoni illi ġifieri ir-rata ta' inflazzjoni sejra toqrob tal-mira ta' viċin ta' iżda inqas minn 2% sal-2019 ifisser illi il-livell attwali ta' kondizjonijiet finanzjarja ta' espansjoni, kondizjonijiet finanzjarja jibqaw hemmhekk u l ta' tas suqa ifisser li ma jkunx hemm bżonn ta' struktar tal-kondizjonijiet finanzjarja attwali. Ir-raba element u xi ħaġa li qatt m'għandna ninsew li huwa definut bħala il-rata ta' inflazzjoni għaż-żona euro Min li ċerta pajjiżi jistgħu jaraw iġarbu rata ta' interess li tkun mixja malajr lejn il-mira. Il-mandat tagħna jispeċifika li rata ta' inflazzjoni illi nħarsu leja hija dik għad-żona euro komplessivament. Permettu li najt u koll rata ta' inflazzjoni hija definuta u tkompli tiġi definuta fil-fatt bħala headline inflation dawn huma għal medda medja għal zona euro u durabli. Irridu naraw anki konċetti oħrajn tal-inflazzjoni. Pal pressjonijiet underline ta' inflazzjoni li semmejt fil-bidu tal-istqarrija tiegħi. It-tieni punt aħna naraw għal-kem għadu bikri għal-issa ma naraw bitħassib. L-aħbarijiet ta' miżuri protezzjonisti aħna bħala Unjoni Ewropea bbażajna l-mudell tagħna fuq l-erba libertajiet, fuq il-kummerċ ħieles għadda stant rridu naraw eżattament dak il-qijat jiġi mħabbar. Grazzi. Thank you. Next speaker, Jakob von Feitzeker, SND Group. għal snd Jakob von Feitzeker. Grazie, President. U ta' pjaċiri li għasawnek, inti għat il-mandat tijak u il-mizu inti u l-mandat tiegħek u l-miżuri jimxu id fit. Differenza għal dak li qalu ċerta kritiċi bbażi tal-inflazzjoni. Headline iżda dik f'ċerta pajjiżi mhux l-aħjar analiżi illi tagħmel ta' responsabiltijiet tiegħek. Fl-istqarrija tiegħek iżda sħaqt illi hemm xi problemi b'dik il-politika u s-saħħa tal-miżuri prudenzjarji huma ta' importanza għolja immens. Għadastant, l ewwel mis-sosja tijaj li l din, kif taħseb li ser nixxinna nil-ħudan? Fid-dawl tal-ordni eżekuttiv ta' nhar il-ġimgħa mill-President Trump illi huma prinċipji bażiċi mill-atta istituzzjonijiet finanzjarji iżda qed jirrevedi il-regolamentazzjoni finanzjarja 120 ġurnata, ġifri tlet darbiet fis-sena. Forsi hawnhekk qed nagħmel karikatura, iżda qegħdin jaraw kif jistgħu żarmaw dak li tallimna mill-kriżi ekonomika. Il-miżuri prudenzjarji kif għandhom jew jistgħu jkunu it-tweġiba illi tagħti l-Unjoni Ewropea lill-isfida ta' bħalissa. Dik l-ewwel mistoqsija tiegħi. Issa nixtieq nolqot suġġetti li qegħdin nitrattaw ta' spess hawnhekk fil-Parlament. Mela bil-partijiet fil-fat differenti ħana konna ħadna bħala kullex regolaturi il-CCPs fil-waqt li ħloqna Unjoni Bankarja għal bankijiet minħabba l-spillovers il-kbar li kien hemm il-mistoqsija din fid-dawl tal-fatt li l-membri tas-CCPs huma kollha banek kbar dan il-kolleġ ta' regolaturi ħajbqa jkollu għatandu l-aħjar approċ l-Unjoni Bankarja speċjalment wara Brexit. Thank you. Um, Grazzi, mela, dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek biex ngħidu hekk. Għadu kmini biex tajt eżattament. Iżda? Iktar l-esperjenza storika, Meta nistaqsu x'inhu huma raġunijiet prinċipali, sorsi prinċipali għal kriżi finanzjarja illi ġarrabna riċentement rifjusu balawn fil-fatt mhux kulħadd jaqbel dwar jekk kienx minħabba il-politika finanzjarja espansorja jew jekk kienx minħabba iż-żarmar tal-regolamentazzjoni finanzjarja preeżistenti qabel iżda naħseb li ħafna jaqblu li kien hemm taħlit ta' żewġ fatturi. Pallissa għam politika monetarja espansorja kważi kullimkien, fil-ġurisdizzjonijiet kważi kullimkien, jiddependi mill-liema fażi tal-ċiklu tal-kupru tinsab fija l-ekonomija partikolari. Għadastant, l-inqas ħaġa li għanna bżonn bħalissa hija Twessiħ ta' regolamentazzjoni biex najdu hekk il-fatt li ma naraw l-iżviluppar ta' stab riski ta' stabilità finanzjarja hija fil-fatt premju illi il-leġislaturi, supervizuri, l-atturi kollha daħlu għalihom għal dawn l-azzjonijiet sa minn meta faqqat il-kriżi finanzjarja. Illum il-ġurnata l-intermedjarji finanzjarji u miżjed b'saħħithom li kienu qabel il-kriżi. Għaldaqstant li tirrepeti l-kondizzjonijiet li kien hemm fis-seħħa qabel il-kriżi hija ta' tħassib kbir. Naħseb bekk wieġib tal-mistoqsija tiegħek. It-tieni mistoqsija tiegħek kienet dik tal- l-irkupru ta' CCPs. Għanna proposta minna tal-Kommissjoni. Aħna favor ta' t-tessieħ tal-arranġamenti għal riżoluzzjoni ta' CCP u għal daqstant mm, kif il-prezenza ta' Brexit il-qafas tal-kulleġġ fil-fatt forsi jrid jerġa' jiġi studjat. Naħsbu li l għandu jkollha rwol għas-CCPs u Ikun xie jkun l-arranġament li tukun hemm konsistenza fl-istandards internazzjonali. Grazzi. Thank you. Uh... Grazzi. Għall-ISR l-Onorevoli Marias. Iva, Sur Draghi, il-parteċipazzjoni tal-suq privat fil-strutturar tal-, tal dejn tal-Greċja il-PSI fil-fat wassal għal 53% telf tal-azzjonijiet tal-individwi privati tal-obbligu għall-astant sidin zar tilfu fil-Greċja 10 biljun euro għall-astant il-31% ta' dan kollu ġi sostitwit b'titlu ta' stat tal-gvern Grek illi ħajibdew jitħallsu sa l-2042. Għal dastant il-Bank ċentrali evita il il-tuħ drastiku u s-sidien iż-żar, dawn l-azzjonisti iż-żar, edin jibżaw li ma jitħalsu l-ura qatt u jekk ikun għadhom ħajjin fl-2042 din hija ġustizzja kbira. Għadda stat nixxin għamal din il-proposta. Malek mela il-Bank Ċentrali fil-Greċja bil-programm tal-quantitative easing jirnexxilu jikseb garanzij fuq dawn it-titli ta' stat jagħtu l-flus hemm jistoqlu u iroddu mija fil-mija l-obbligi li jiskadu bejn l-2022 u l-2042 800 miljoni hija nefqa bejn wieħed u ieħor u bekk ikonna l-possibilità il l bank ċentrali jaġixxi favur il-quantitative easing għal poplu. Thank you. On your Grazzi, dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek nista' ngħid għalissa biss illi t-termini ta' ristrutturar kienu ġew fissati fi żmien in kwistjoni u ma hemmx intenzjoni ta' reviżjoni ta' termini. Mm, jekk forsi nistan kien wieġeb bil-miktub fid dettall eżattament tal dak il ġim mistoqsi Din mistoqsija saret li bosta u bosta drabi permettili niprofa nwieġeb tajjeb meta jekk il-Bank Ċentrali Ewropew se jixtri id-dejn Greka. L-ewwel qabel kollox. Irridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' sostenibilità tad-dejn biex nilħu evalwazzjoni ta' sostenibilità tad-dejn. Mela, il-medda medja bit-termini tagħha li qegħdin jiġu negozjati mal-istati membri l-ewwel irid jitlu fis-seħħ sabiex tkun tista' ssir evalwazzjoni tas-sostenibilità li tkun sodisfaċenti għal dastant ir-reviżjoni trid tkun konkluża it-tieni waħda. il-Konsil ta' Gvernanza mbagħad b'indipendenza assoluta jagħti l-evalwazzjoni tiegħu tas-sostenibilità tad-dejn għabbażi tal-konsiderazzjonijiet ta' ġestjoni tar-riskju. Mbagħad hemmhekk nistgħu nitkellmu dwar ix-xiri tad-dejn. Jekk il-konklużjoni tat-tieni reviżjoni U naraw eżattament meta dan jista' jsir kemm irid jgħaddi żmien. Grazzi fadal li ftit sekondi nistie forsi nkompli l-mistoqsija tiegħi. Ħames sekondi nkella ma jkunx hemm biżejjed żmien. Sur Draga, mistoqsija tiegħi kienet waħda preċiża dwar l-azzjonisti żgħar li nqerdu. Jekk tixtru d-dejn Grek, sejjer kunem possibilità ta' xiri minn dawk l-azzjonisti żgħar sabiex huma jkun jistgħu jiksbu il-flus tagħhom lura qabel 42 hemm eluf ta' nies qed jisimgħuna bħalissa din hija kwistjoni serja immens. Aħna sejrin nkomplu narblu din il-possibilità ir-regoli li kopru ix-xiri huma l-istess għal pajjiżi membri kollha. stant irdu nibdew mill-istess standards. Grazzi. Thank you. We do hope. Grazzi, nittamaw illi it-tini revizjoni tintem mill-aktar fis. Is-sur Korovan Neuvenhofsen għal-grupp għal Grazzi. Sur Draghi, żewġ mistoqsijiet, waħda dwar il-politika monetarja u l-ħara dwar il-sigurtà fuq l-internet. Palma semmejt stess fil-komment ta' ftuħ il-politika monetarja ma tatikx eh, ebda premju ta' popolarità f'bosta pajjiżi, inkluż f'pajjiżi fl-Olanda, bosta jarawk bħala bodybuilder ekonomiku, qed steroids ekonomiċi biex t-neffaħ l-ekonomija il-politika monetarja ma tasib għaddejja għaldejjem dejjem u nafu li ma tistax tiddiskuti x-xenarji ta' ħruġ fid-dettall magħna iżda ma aħna żorna bħala delegazzjoni ikon il-Fed fl-Amerika għalulna li l-politika tagħhom hija mexxija mid-dejta u jiena nistaqsi lilek il-politika tal-BCE hija mexxija mid-dejta jekk iva x'dejta qegħdin tikkonsidraw. It-tieni mistoqsija dwar l-internet. Il-ġimgħa li għaddiet fi Frankfurt inti tkellemt b'mod pożittiv ħafna dwar l-opportunitajiet li t-teknoloġiji l-ġodda jistgħu joffru l-settur finanzjarju għall-innovazzjoni. Pala rapporter fuq fintech jiena nabel perfettament miegħek u naħseb li iva minnu għandna niżguraw li l-iżviluppi kollha jkunu jistgħu seħħu. Iżda semmejt ukoll il- teddit li hemm mir-riskju tal-internet wal dastant mistoqsija tiegħi din li ġejja taħseb li fis-settur finanzjarju għan hemm biżejjed ta' sigurtà fl-aġenda tagħna fl-istress test pereżempju li nwet u jew inkella taħseb li hemm bżonn insaħħu l-azzjoni tagħna għandna biżejjed tarfien u esperjenza bħala supervizuri jew inkella taħseb li għandna bżonn xi addizzjonali. Grazzi. Respond first to the second. L-ewwel it-tieni mistoqsija, aħna bla dubju rridu nsaħħu l-ħidma tagħna. L-esperjenza tagħna b'ċiber sigurtà f'dawn l-aħħar ħames snin u rrid li floqsma kollha konna mhux preparati, mhux fil-qasam finanzjarju biss, però ġenerali wkoll, jiġifieri hemm qabża kbira li l-atturi kollha se jkollhom jagħmlu, inkluż l-industrija tas servizzi finanzjarji, kemm l-industrija kif ukoll is-superviżuri f'dan il-qasam. U din hija xi ħaġa li m'għandix benchmark eh, li tispiċċa għaliex il-progress ta' ċiber kriminalità hija xi ħaġa li l ħin kollu titċaqlaq. U bit-teknoloġija bl-innovazzjoni Eh, tiċċaqlaq. U għal daqstan se jkollna naħdmu ħafna. Irridu nkomplu niżviluppaw standards aktar siguri. Fuq il-mistoqsija tiegħek. L-ewwel waħda dak għandna bżonn biex niċċaraw x'se nagħmlu li li jmiss. Eh, brabta ma dan għanna bżon rata ta' inflazzjoni li takkomoda l-erba kondizjonijiet li semmejt aktar kmieni. Ġifiri, li naraw konverġenza lejn il-miri tagħna, li naraw xi ħaġa li d-dum, speċjalment fuq il-medium term. Fl-orizzont politiku relevanti hemm bżonn xi ħaġa wkoll li sostni li l-anfisa irridu nkunu pożittivi fil-konfront tal-mistoqsija. Ejja nimmaġinaw li nirtiraw l-appoġġ tagħna xi jiġri ir-rata ta' inflazzjoni se tikkollassa jew inkella se tkompli bil-konverġenza tagħha mal-medium term u tweġiba hija t-tieni waħda. Allura, f'dak il-każ inkunu nistgħu nirtiraw l-appoġġ tagħna. U r-raba kondizzjoni hija xi ħaġa li se nibqa' intennija fil-pajjiżi kollha inkluż tiegħek għandu jkun hemm rata li tirreferi għaż-żona euro kollha kemm hi. Għaliex hekk huwa definit il-mandat tagħna. Grazzi. Grazzi. Marisa Mattia Salgue. Grazzi, Sur Draghi, grazzi President. Zona Euro spiċċat is-sena l-oħra b'inflazzjoni ta' 1.1 fil-mija għad tarbax mill-1 fil-mija jekk wieħed jeskludi ċerti affarijiet f'jannar 2017 l-inflazzjoni komplet tiċċaqlaq. Però stabbli jekk wieħed jeskludi l-ikel u l-enerġija. Ġifieri, minkejja dawn il-bidliet kollha, il-QE kellu riżultati moderati fuq l-ekonomija, ma tantx għena għas-solvenza tal-Istati membri. Jena naħseb li ix-xejra hija din. Aħna se nkomplu naħħu l-istimolu. Jekk naraw il-Portugal, il-Portugal kien ta' sorpriża għall istituzzjonijiet brabta ma' tnaqqis ta' deficit, però xorta mill-periklu ta' sanzjonijiet naraw il-Greċja wkoll. Hawnhekk eh, il-miri mhux qegħdin ikunu rispettati fix-xiri tal-ICB pajjiżi bħal Portugal bdejn pubbliku kbir minħabba il-pakket ta' riskat jinsabu f'sitwazzjoni diffiċli. Is-sitwazzjoni hija assurda. Aħna għandna l-istess ratio ta' dejn bħall-Italja. Għanna deficit ola, però nħallsu aktar interessi. ċifiri, ħafna aktar l-isfel mill-capital key tagħna bil-kontra tal-Italja għandi żewġ mistoqsijiet sempliċi mill jiena. Din hija l-idea tiegħek tal-kwalità bejn l-Istati membri fl-użu ta' regoli Ewropej u l sibi, għandha intenzjoni biex iddaħħal xi tip ta' mekkaniżmu ta' kompens biex forsi jkun hemm tip ta' gwaljanza li qed insemmijena għaliex jekk le sitwazzjoni se tkompli tkaxkar ukoll din is-sena. It-tieni mistoqsija għalik. L-ICB se tkun qiegħda tħaffef aktar il- program tagħha ta' QE jekk l-inflazzjoni tkun aktar baxxa milli wieħed jistenna, jew inkella beħsibkom itkomplu u tiksru l-mandat li ġejtu eletti għalih. dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek dwar is-suċċess tal-politika monetarja tagħna. Jiena preġudikat, però naħseb li kellna suċċess. U kellna suċċess dan taraw dan is-suċċess anki issa jekk taraw il-miljuni ta' impjiegi li ġew maħluqa kif qed fl-introduzzjoni tiegħi. Kif l-irkupru gradwali jgħat ikompli jissaħħaħ it-kabbir kontinwu li ilna naraw mill-bidu tal-2015 xhur wara xhur u naraw s-saddam kif se jissarraf gradwalment fit kabbir fil-pagi nominali u mbagħad fil-prezzijiet li mhux minħabba l-enerġija biss, però anke minħabba l-elementi tal-politika ta' prezzar. Ġifieri naħsbu li l-politika tagħna kellha suċċess iva fil-fatt Jekk intom tikkonsidraw il-prezzijiet baxxi taż-żejt li kellna sa xurilu, żewġ xpruni jew l-għenin tal-irkupru kienu il-prezzijiet taż-żejt baxxi u l-politika monetarja tagħna ma kienx ma kien hemm xejn aktar bħala politika f'dawn l-aħħar erba' snin fiż-żona euro. It-tieni parti ta' l-ewwel mistoqsija tiegħek titratta l-spreads tal-istati membri, id-djun tagħhom, il-politika monetarja tagħna ma tiffokax fuq l-spreads, aħna nifokaw fuq l-istabilità tal-prezzijiet, mhux l-spreads. Telet punt tal-ewwel mistoqsija tiegħek kien marbut ma nuqqas ta' ugwaljanza fit trattament ta' pajjiżi differenti. M'hemmx noqqas la gwaljanza hawnhekk però inti trid tiftakar li mhux biss il-capital key l-importanti però anki l sure limits. U l-programm tagħna allura jirrispetta u jirrifletta dawn l sure limits u l-capital keys. Ah, ġili konna devjazzjoni temporani mill-capital keys li mbagħad jiġu offset fi żmien pjuttost qasir, jiġifieri m'hemmx noqqas ta' gwaljanza hemmhekk, però sempliċement il-fatt li aħna marbutin u l-Konsell ta' Governanza stenniħ dan marbutin mal-issuer limits attwali. Fl-aħħar net, kifet fl-introduzzjoni tiegħi ukoll jekk aħna naraw li l kundizzjonijiet ta' finanzjament jiżvolġu b'mod li ma jkunx konsistenti mal-miri tagħna li tarata ta' inflazzjoni li tkun rib però aktar baxxa minn 2% għaż-żona euro kollha b'mod eh, li jkun self-sustained inkomplu insaħħu il-programm ta' QE ta' Ranerġew. Grazzi. Grazzi. Philip Lamberts, għal-ħodor. Nsellim lek, eh, Sur President. Meta nisimmek titkellem dwar tkabbir u l-pigi bħal inġinier kolli ngħid jekk inti trid tkabbir u impigi infiniti irrid ikollok decoupling ta' tkabbir GTP mal-footprint fiżika. Xi ħaġa qatt ma saret u bħala impjiegi jogħġobni dak li qed dwar il-qatt, però fl-aħjar pajjiżi fl-Ewropa ir-rata ta' impjiegi mhux tal-qata eh, tal-impjiegi espressa minn ekwivalenza full-time hija 75%. jiġifieri hemm bżonn ħafna tkabbir biex wieħed biex wieħed jilħaq full employment. Jekk naraw artiklu wieħed nejn seba' hemm bżonn stabilità ta' prezzijiet u l-mod kif li s traduċi titraduċi dan huwa rib però nqas minn 2% din l-unika definizzjoni, però ta' stabilità fil-prezzijiet jew jista' jkun hemm xi ħaġa oħra, meta naqra l wieħed nejn seba' naraw ukoll hemm referenza ċara għall artiklu 3 tat-trattat fejn insibu l-progress soċjali, sostenibilità ambjentali u l-bqija. U hemmhekk għandi mistoqsija dwar l-impatt ta' distribuzzjoni tal-politika tal isbi Ovvjament il-politika ta' QE u hemm xi indikazzjonijiet li kien hemm impatt eh, negattiv, però anki l-impatt tat tip ta' riforma strutturali li l-ECB tkompli tħeġġeġ Aħna nixtiequ riforma strutturali, però mhux l-istess riforma bħal ma intom qegħdin tipproponu. Speċjalment meta naħseb dwar flessibilizzazzjoni permanenti tas-swieq tax-xogħol li jkollha impatt negattiv għaliex ovvjament eh, inti tkun qiegħed eh, daħħal kompetizzjoni bej il-ħaddiema u tkun qiegħed imbagħad toħloq ċerti problemi wkoll. X'taħseb dwar dan? Thank you. Uh, yeah. Grazzi. It-tweġiba l-ewwel mistoqsija tiegħek hija iva. Għalina din hija l-unika definizzjoni relevanti ta' stabilità tal-prezzijiet għal mandat tagħna ta', mon ta politika monetarja. Għattieni mistoqsija tiegħek aħna isna bir-reqqa l-impatt ta' distribuzzjoni tal-programm ta' QE tagħna fil-fatt jiena tajt diskors eh, xi xhur f'Berlin fejn aħna tħanna f'ħafna dettal biex nevalwaw il-konsegwenzi tad distribuzzjoni tal-politika monetarja tagħna, però in ġenerali wieħed jista' jgħid li l-politika monetarja tagħna indirizzat il-konsegwenza ewlenija ta' noqqas ta' gwaljanza fis-soċjetà tagħna, ġifieri il-qad u f'dan ir-rigward kellha konsegwenzi fil-medium term fuq il-QE eh, tagħna. Dawn il-konsegwenzi in ġenerali kienu jaħdmu kontra n-noqqas ta' gwaljanza. Però fl-immedjat iva jekk nixtru l-assi l-prezzijiet tal-assi jisparaw il-fuq u minn għandu l-assess soltu l-aktar senjur fis soċjetà ġifiri dak li tistenna u li jkun hemm effett fl-immedjat li jkun però ma jkunx sinifikanti ħafna b'mod negattiv għal diversi raġunijiet għaliex pereżempju l-prezzijiet ta' djar jitilgħu il fuq. Is-sieda ta' djar hija distribwita b'mod tajjeb fis-soċjetà u l-effetti għal mid-term ikunu bla dubju pożittivi brabta ma' nuqqas ta' gwaljanza dwar ir-riformi strutturali dawk li għandek f'moħħok inti jaqblu ma dawk li għandek f'moħħi jiena ma naħsibx li għandu jkun hemm differenza ta' barra minn hawn. U anki hawnhekk żewġ affarijiet li rridu nżammu f'moħħna, kull pajjiż għandu l-aġenda tiegħu bħala riformi strutturali, f'ċerti pajjiżi pereżempju kollok affarijiet bħal ġudikatura, l-edukazzjoni f'pajjiżi oħrajn għandek is-suq tax-xogħol. Fil-pajjiżi kollha però L-ewwel ħaġa għandha tkun din għandek il-suq uniku. Il-kompetizzjoni fil-kummerċ, fil-prodotti u fis-servizzi. Kuftur it-teorija makroekonomika din għandha tkun l-ewwel riforma li tkun implementata, imbagħad tara riformi oħrajn bħal kifet suq tax-xogħol, ġudikatura l-edukazzjoni wkoll fejn ikun hemm bżonn insomma, però hemm ukoll aspetti ieħor u għonek naqbel miegħek li ma tant forsi inat attenzjoni f'dawn l-aħħar snin, jiġifieri li dawn ir-riformi kollha ifissru bidliet kbar fis-soċjetajiet tagħna. U dan il-bidliet il kbar jħol u ħaw tal telliefa u telliefa jridu jiġu mitqisa b'aktar attenzjoni mill-li għamilna fl-modi u għal darboħra jekk imorru lura għal kodba tal-iskola tagħna dejjem jintqal li għandu jkun hemm prinċipju ta' indemnifikazzjoni tal-kumpens kull meta jkun hemm bidliet kbar fis-soċjetà. Hemm modi kif wieħed jindirizza l telliefa Urdu marru lura naraw xejdu dawn il-kodba. Nerġaw naħsbu dwar dawn l-affarijiet, grazzi. Grazzi. Marko Zanni għall-INF. Mikrofonu, grazzi. President, Inti bla dubju segwejt id-diskussjoni li kien hemm bejn l-Istati Uniti u l-Ġermanja dwar l-akkużi ta' Trump fil-konfront tal-gvern Ġermaniż li qegħdin jimmanipolaw artifiċjalment il-kambju u dan l-aħħar il-Ministru tal-Finanzi Ġermaniż waħħal fil-politika monetarja tal-ECB għal ukoll li fil-privat kien wissija wkoll kien wissikom ukoll li dan kien se jkun ir-riżultat. Inti taqbel ma xoble jew inkella taħseb li r-rata ta' kambju aktar baxx tal-Ġermanja u allura s serplas kummerċali u għalih ħafna ikun tort ta' ċertu aggressività min-naħa tal-Gvern Ġermaniż mill-2004 l-qoddim u ossessjoni elevata għal surplus budgetarju. Din l-ewwel mistoqsija. Tieni mistoqsija marbuta ma' dikjarazzjoni tiegħek il-ġimgħa l-oħra waqt diskors fl-Lubjana fejn inti attakkajt bil-qawwi il-politika tal-Istati Membri qed lil pajjiżi li wet u riformi m'għandhomx bżonn il-flessibilità tal-kambju biex jaslu għal tkabbir fit-tul. Brabta ma' din l-istqarrija tispjegalna kif li sibbi taħt il-mandat tiegħek mexxiet politika monetarja li żvalutat l-euro b'mod sostanzjali fil-konfront tal-dollar biex eh, tixpruna tkabbir u forsi semmi pajjiżi kbar ta' zona euro li waslu għal dawn il-miri b'dawn ir riformi għaliex jekk naraw ir-rati medja annwali tal-GDP tal-pajjiżi jew l-nin tal-żona euro mill-99 sal-2015 dawn huma inferjuri ħafna meta mqabbel mar-rati li naraw f'pajjiżi bħal Renju Unit, l-Istati Uniti u l-aħħar mistoqsija marbuta ma' ksur potenzjali fiż-żona euro. F'dak il-każ x'taħseb inti kif nistgħu naraw kif nistgħu immorru lura anke brat li ta' Lingu għandin Lingwa biex nwieġeb hawnhekk. Għan nitkellem bl-Ingliż, mela, l-ewwel mistoqsija tiegħek. Ħanaqra għalek. Dokument tassew interessanti. dwar jekk aħna u x'qegħdin nimmanipulaw il-munita jew inkella le. Fl-aħħar rapport lill-Kongress ta' Ottubru 2016, it-teżor Amerikan saħħa lil ġermanja e, mhux qiegħed jimmanipulaw il-munita tagħhom. Ir-raġuni hija li l-Ġermanja ma tissodisfax it-tliet kriterji użati mit-teżor Amerikan biex identifikaw prassi mhux xierqa. Il-Ġermanja għandha surplus kummerċjali sinifikanti mal-Amerikani surplus ukoll fil kontiet korrenti però mhix involuti mbagħad f'interventi ta' naħa waħda fis-suq tal-kambju. Nikwota. It's found in this report the no economy satisfied all three criteria. Germania ma stabiċ ħatja tal-akkużi tagħha l-Ġermanja għandha għandha pożizzjoni b'saħħita, Il-Bank Ċentrali Ewropew ma intervenix mill-2011. U dan u dan għamlu biss bħala intervent eh, tal-G7 biex nistabilixxu il-monita Ġappuniża wara l-effetti ta' tsunami. Ġifieri l-ewwel net aħna ma nimmanipolawx il-monita. It-tieni net il-politika monetarja li adottajna tirrifletti il-pożizzjoni differenti fiċ-ċiklu taż-żona Ewro u tal-Istati Uniti. Għaldaqstant, aħna niftakru li fl-2013 il-kambju mad-dollar kien kien 1.4 però s serplas kien diġa ta' 6% eh, fil-Ġermanja għaliex Din hija s-saħħa tal-ekonomija Ġermaniża li mhix ibbażata fuq dak li qed tgħid inti il-politika salvaġġa tal-ispejjeż tax-xogħol ibbażata fuq il-produttività u konkorrenza mhux biss ibbażata fuq il-prezzijiet. X'inhu l-pajjiżi li sfruttaw li rnexxielhom iżidu ma naqbilx laqqas inċidentalment fuq il-fatt li ż-żona euro kibret inqas mill-partijiet l-oħrajn non euro ġurisdizzjoni oħrajn, però diversi pajjiżi bħalma semmejt ukoll fid-diskors eh, li għamilt issa. Anki fl-Lubjana semmejthom li marru tajjeb ħafna minħabba minkejja l-kriżi il-Ġermanja u kien hemm oħrajn l-Irlanda, anki l-Irlanda. Hawnhekk m'għandix id-dejta b'xorta ħażina, però minkejja kriżi qawwija minħabba djun sovrani id-djum privati naqset ir-rata ta' qatt b'mod tassew sinifikanti. Kien hemm l-Olanda ħafna pajjiżi li marru tajjeb dawn l-aħħar snin u dan għamluh għaliex kien hemm riformi strutturali f'dawn il-pajjiżi. Affarijiet li saħħew eh, l-ekonomija ta' dawn il-pajjiżi għamlu aktar flessibbli. dwar l-odda li semmejt inti, ħajjina wieġbek eh, bħalma kien wieġeb Reagan f'diskussjoni presidenzjali, there you go again, please. Aħna rajna eh, ġara biprassi qabel ma daħal l-euro. Snin 70, snin 80 ma kienux eh, deċenni ta' stabilita, bla dubju kien hemm snin ta' zvalutar kompetittiv kontinwu u aħna naħsbu l suq waħdini ma jistax kampa dawn it-tip ta' zvalutar kontinwu. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek, Marco Falli, EFDD. Grazzi President, għandi mistoqsijiet, mistoqsijiet namel President Draghi fuq interrogazzjoni li jagħmel kolli li badni kollega ġimma ilu u ġibdet ħafna attenzjoni minnaħa l istampa Jekk pajjiż kellu jabbantuna il-monita euro, xieġri mbagħad wara? Qed nirreferu għal sistema li jkun hemm ta' u l-istampa interpretat dan li inti jettat il-possibilità għal-possibilità l-pajis li kun jisserġa l fuq il-passi tijow. ħagġa li ma konix naħsbu għamnek, u pajis bħal eh, pajis bħal l-Italja jkun irtħallas l-ura ma 350 biljon euro biex kun jista' jagħmel dan imma blima mod dawn is-saldi passivi jistaw ikunu identifikati b'mod tekniku bħala dejn u x'bażi legali jew leġizlazzjoni jistaw jimbuttaw l-Bank Ċentrali Ewropew biex jitlob dan il-ħaslura. Għax dan mhuwiex dejn. U għandi xkikum mistoqsija uħra x'namel dwar wara laqa ma' Malta Malta u, kienem kien hemm eh, il-presidenti tkellmu fuq is-sitwazzjoni u infetaħ xenarju ta' riforma tal-Unjoni Ewropea f'dan ix-xenarju hemm ukoll possibilità minn dak li fimt li ċerti pajjiżi bħal Greċja, l-Italja ikunu jistaw joħru, joħorġu mid zona euro. Iġvida kas kif taħseb inti li l-Bank Ċentrali Ewropew jista' ikun jista' jaġixxi b'dan il-mod, grazzi. Kalla sua prima domanda rispondi. Mela dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Nista' ngħid li l-euro hija irrevokabbli. L-euro hija irrevokabbli dan huwa skont it-trattat. U tweġiba tiegħi għall-ittra tiegħek hija tweġiba għal mistoqsija teknika ibbażata fuq ipotesi li mhumiex maħsuba mit-trattat. Allura tweġiba tiegħi għall-ittra tiegħek għall-mistoqsija hija tweġiba għall mistoqsija teknika ibbażata fuq affarijiet li mhumiex maħsuba fit-trattat it-tweġiba għattini mistoqsija mbagħad. Naħseb li għadu bikri biex nitkellmu fuq daw l-affarijiet fuq is-summit ta' Malta. Is-summit ta' Malta tkellmu fuq eh, l-Ewropa maquda u mhix kwistjoni wkoll ta' eh, żewġ veloċitajiet. Allura nemmen illi dinja vizjoni għada friska u jina mnix kapaċi nikkomenta f'dan l-istadju fuq grazzi. Jek ti permettu li mistoqs oħra dan sulla teknika. Blimma mod daw is-saldi passivi jistgħu jikkostitwixxu u jiġu mifhuma bħala dejn fuq bażi legali U għaxar dak li jett qabel, ma forsi jekk tista' tatini xi tweġiba fuq dan forsi nkun grat għax nkunu nistgħu insolvu eh, diskussjoni akademika dwar dan, iva tweġiba. Ma rridx inwieġeb għal mistoqsija li bbażata fuq ipotesi li mhix qiegħda fit-trattat li nista' nagħmel u nagħtik e, tweġiba bil-miktub fejn nista' niddiskrivilek il-differenza bej il-sistema tagħna u il-Federal Reserve. Ma nistax inwieġbek jiena fuq affarijiet illi mhumiex imniżnin fit-trattat nistan nagħmilwa bekk fuq id-differenza fis-sistemi tagħna. Grazzi, Gabriel Mato. Grazzi President, grazie sul Draghi Dinja l-ewwel laqgħa tiegħi hawnhekk eh, bħala membru ġdid l-2017 bdew bdejta tajba fiż-żona euro eh, qegħdin noqorbu lejn il-mira fil 2% u tkabbir ukoll kompla jissaħħa fl-aħħar trimestru tal-2016. Issa rajna kif jidher se jkun hemm bidla politika wkoll tar-rati l-aktar baxxi u l-Bank Ċentrali taċ-Ċina wkoll ċaqlaq ukoll ir-rati tiegħu. L-ewwel mistoqsija tiegħi hija jekk inti taħsib li dawn il-miżuri addittati mir rizerva jistgħux dawn il-miżuri ikunu bażi għal banek ċentrali oħrajn u xista jkun il-level ta' tħassib li għandna nżommu f'moħħna viżavi l-impatt potenzjali fuq eh, dan is-suq. Il-Kongress Amerikan ukoll il-ġimgħa l-oħra eh, eh, Eh, prezenta dokument li fih nsibu l-messaġġ ċar tal-President li għandhom jiġu eh, prioritizzati ir-rati Amerikani fit-trattativi internazzjonali. Mistoqsija mhux faċli, eh, tweġiba mhux faċli probabbli. Kif huma rabtit rabtiet tagħkom magħhom u x'taħsbu wkoll bil-presidenza tal ġdida Amerikana. Mbagħad għandi mistoqsija wkoll biex nagħlaq brabta ma' l-Awtorità Bankarja Ewropea dwar twaqif possibli ta' bank fej wieħed jista' jakkumula l-istok ta' krediti ħżina tal-Unjoni Ewropea. Għadin nitkellmu hekk kważi da kważi ta' triljun hawnhekk. Il-ġimgħa l-oħra l-Viċi President tal-ICB Bruegel qal li l ħolqien ta' din it-tip ta' kompanija ta' ġestjoni tista' tnaddaf malaj il-krediti l-ħżina tal-bilanċi bankarji, x'taħseb inti dwar il-ħolqien ta' dan it-tip ta' bank u fil-każ tiegħek x'taħseb li l-opinjoni tiegħek dwar il-possibilità li jkun hemm bank wieħed fuq livell Ewropew jew kellha jkun hemm bank għal kull stat membru. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek fuq l-ewwel mistoqsija tiegħek dwar din l-ittra li intbatet minn membru tal-Kongress tal-Stati Uniti l-President tal-Riserva Federali. Nixtinet li mandiċ nikkommenta fuq x-membru tal-Parlament ta' ġurisdizzjoni toħra fil-fatqal. Imma, li nista' ngħidu li kelli kieku kelli niġi mitlub jew nindbat itra simili li ngħid u li aħna il-kon nibbenefikaw li konna supervizuri u regolaturi u banek ċentrali li jaqsmu l-isforzi tagħhom fl-standards fl-imkien bl-input ta' konsultazzjonijiet pubbliċi. Nissom morru l-ura l-30-40 sena daw il-konsultazzjoni dal-iskampi ħarġu riżultati ta' falur kbir li huwa fis-sors f'dan it-tisħiħ reċenti ta' sistema finanzjarja għal qafas regolatorju tal-bsaħħtu. Speċjalment meta naraw il-komplessità il komplessità tar rabtiet globali bej istituzzjonijiet li għandna llum, aħna b'mod speċjali li għandna bżonn daw l-iskambi imma bilħaq. Irrid ngħid li dawn is-supervizuri ma jaħdmux f'iżolazzjoni, speċjalment din id-dinja fej kollox huwa marbut f'imkien. Imma ir-regolaturi u banek ċentrali u supervizuri oħra huma dawk li fil-fatt li għandhom l-aħħar kelma fuq regolamentazzjoni, il il-leġizlazzjoni finanzjarja, ecc. Le, ovvjament, l hawnhekk laqqas fuq l-Istati Uniti. U mkien, huwa dejjem il-leġislatur li għandu l-aħħar kelma, mhux biss għadik aħħarija ma fil-fatt. Is-seta diskrezzjonali naturali biex implementaw il-vedut li jkun ġew skambjati u diskussi bejn il-Banek Ċentrali u Supervizuri. Daku li kiku kien ngħid kiku eh, kellet nitbat li li it-trasimri Issa fuq it-tieni punt tiegħek dwar il-ħolqien ta' bank ħażin, eċetera. l-NGLs. Aħna ħanejt ħaġa waħda. Dawn il-kumpaniji minn natura tagħhom ma' komplessi u din naħla għajnija fil-passat reċenti f'diversi okkażjonijiet ferm iktar komplessa tkun eh, kumpanija bħal daw fuq livell Ewropew u fl-aħħar għanna nsaqsu xuxin jekk dawn il-bed banks jew ċerti kumpanija insemmu ma il- panasea għal daw l-istituzzjonijiet it-tweġiba i li fil-fat mux veru l-MPLs u joffru kwalità batuta irridu jiġu indirizzati permezz ta' tibdil profond fil-flofsa fil legali, ġurisdizzjonali, eccetera. L-ewwel fuq livell nazzjonali, per eżempju, i-proċeduri għal irkupru ta' dejn, eh, out of court settlements, il-ħolqien ta' suq għall-MPLs. Daw koll essenzjali biex nindirizzaw il problema Il-ħolqien ta' kumpanija maniġerjali huwa hija biss waħda minn dal-miżuri ah, li għanna bżonn biex impoġġu fis seħ biex nindirizzaw il-problema. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Ġill. Grazzi, President inti jett sewwa illi għanna idea issa iktar ottimista fl-ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Il-Bank Ċentrali Ewropew e, e, huwa parti minn dan il-progress, imma forsi ikun hemm problema zejra. L-ewwel ħaġa inti f'jannar ktibt itra l-koordinatur tiegħi u rejt tħassib illi Eh, il-Brexit jista' jkun joffri ċertu telf finanzjarju fl-Unjoni Ewropea. Hemm xi soluzzjoni nistgħu nsibu illi jista' jagħti post il-nuqqas ta' supervizjoni imma politiki u policies fih dan l-Unjoni Ewropea se jkollhom konsegwenzi ekonomiċi kbar peress li politika bħal din tista' tfixkel minn ċerti istituzzjonijiet biex jaslu għat kabbir ekonomiku, eccetera. U li nirristrinġu dan jista' jkollu effett fuq kull min ħalla it-taxxa jew min għandu dejn bankarju jew e, e, pension plans. Allura f'dan l-isfond kollu inti taqbel illi politika ta' riallokazzjoni drastika hemm ukoll dejjem ir-riskju li tista' jkunu miżuri ta' ritaljazzjonijiet minn ġurisdizzjoni toħra. U inti jett fit tweġiba l-kollega tiegħi illi inti qed tisħa illi l-Bank Ċentrali Ewropew irid ikollu rwol u jien imma ma jkunx iktar prudenti li konna korporazzjoni bejn il-Bank tal-Ingilterra u l-Bank Ċentrali Ewropew u dan jagħti l-aħjar eżitu għal tkabbir kontinwa l-ekonomija eh, e, Ewropea. U t tieni punti malajr huwa dwar in-non performing loans. It-tħassib tiegħi huwa dak li qed tissuġġerixxi inti ħajista forsi idum memx xi mod iktar ħafif kif naslu għalija din? Thank you. Well, right now... Grazzi, bħalissa l-Bank Ċentrali Ewropew involut e, f'dawk li għandu xjaqsam ma' CCPs u memorandum ta' fejn ma' l-Bank tal-Ingilterra Il-kooperazzjoni tagħna mal-Bank tal-Ingilterra u ċertezza legali li toħroġ mill-Qorti tal-Ġustizzja dal-qafas jagħmilha possibbli għalina biex nagħmlu monitoraġġ għal-menu għall-munita tagħna għadu bikri biss żgur biex nieħdu l-ewwel pass fir dan il-qafas regolatorju ġala darba r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea imma tħassib prinċipali tagħna huwa l-istabilità finanzjarja kif ukoll li jkollna stateku ġust għal konsumuri tagħna ċittadini u kumpanija jkunu fej jkunu. Din irridu nrispettawa speċjalment dak li importanti huwa li ma nerġawx lura fuq il-suq uniku u dan ifisser li nkunu suġġetti għal qorti tal-ġustizzja. Allura ħna rridu nkunu attenti ħafna lejn din il-parti għax kifet għadu ftit bikri biex najdu għadin Issa dwar il-punt, it-tieni punt tiegħek dwar li hemm xi quick fix għal din, sfortunatament le. Jew waħda mir-raġunijiet għaliex il-problema ilha għaddejja għal daqstan żmien. Hija miżura mill-akbar għal ċerti banek Ewropej u pajjiżi Ewropej hija waħda mill-ikbar fatturi li qed iżżomm il-profitabilità bankarja fiż-żona Ewropea baxxa huwa wieħed mill-fatturi wkoll tal-ambjent ta' tkabbir żgħir, tkabbir baxx. Sitwazzjoni ta' settur iffullat biex ngħidlek, speċjalment f'ċerti pajjiżi. Il-patrimonju ta' dawn l-MPLs ħa l-enerġija mis-sistema bankarja u profitabilità baxxa. Kif għettuwa li għanna bżon strateġija komprensiva fejn riformi nazzjonali fis setturi li għasemmejt is-sasb ġudizzjarju legali regalatorju um essenzjali. Speċjalment l-MPLs huma problema ta' patrimonju li ndaħlu leġislazzjoni ġdida li tindirizza biss l-MPLs ġodda mhux ħadkun biżejjed. Irrid ikollna eh, leġislazzjoni li tindirizza l-MPLs li diġà jeżistu u li writna mill-passat. Illum l-MPLs qed jikbru ferm inqas jew niżin l-isfel minħabba it-titjib eh, fil-sistema ekonomika. Bħalla Bank Ċentrali Ewropea, u intom tafu li aħna konna din nippubblika għal konsultazzjoni pubblika eh, abbozz ta' linja gwida għall-MPLs u għad dokument li ħajġi publikat fil-forma finali eh, del-waqt din is-sena. Grazzi. Danuta Hubner imiss. Grazzi ħafna. Għandi mistoqsija, President, fuq fu il-likwidità fis taswieq bħala normalizzazzjoni tal-politika, xawnek nisimaw li xikultant naraw il-menti nisimaw il-menti li minħabba l-elementi tal-qafas regatorju ġdid il-likwidità tas-swieq jitnaqqas u banek Dan minħabba l-fatt il-banek għandhom xera li jirtiraw minn attivitaj, minn ċerti attivitajiet allura l-problema hi li dawn id-data mhix konvinċenti għax il-programm ta' quantitative easing jitkellem fuq likwidità li qed jaħbi l-problema. Allora mistoqsija tiegħi, kontu qed tagħmlu tal-impatt tal-qafas regolatorju tal-likwidità u din hija xi ħaġa li qegħdin intom tirdu tikkunsidraw u x'ambjent tal likwidità qed tistennew. U t-tini mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-fatt li aħna f'Diċembru aħna smajna mill-ISRB kienu qed jikkonsultaw eh, ma' kinarju ġdid ta' securities u hemm ħafna affarijiet tajbin f'dwar dan. Għax hemm eh, sim ta' riski hemm ħafna mistoqsijiet mistoqsijiet marbuta mal-fatt li s-securities saru aktar komplessi u mal-inqas likwidi minn sovereign bonds. Imma dinja mistoqsija ta' kompetizzjoni possibbli bejn id-difenza ta' daw it Tista' tikkummenta dwar daw? Iva, grazzi. Ħan nibda bil-tin mistoqsija tiegħek. Mela, aħna qegħdin fis-stadju bikri ħafna. U aħna maħniex fis sforzi mmexxi mill-Bank Ċentrali Ewropew. Dak li qed jiġri fil-fatt huwa li hemm task force fl-ISRB fejn il-gvernaturi kollha tal-Banek Ċentrali jew eh, il id-deputati tagħhom jiltaqgħu flimkien. U allura aħna rridu naraw xoħroġ minn din eh, l-ekim siħa task force. Imma dak li nista' ngħid huwa dan huwa kunċett kollu kemm hu eh, mid-dinja tal-finanzi fl-Ewropa nitkellmu fuq sostenibilità tad-dejn jew li nonoraw dejn li jeżisti. Diġà, allura bażikament din hija xi ħaġa illi għada li għadu kmini biex t-kommenta fuqu fuqha. U onestament qed ngħid li aħna ma poġġejniex din il-mistoqsija dwar xi li l-sovereign bonds jekk di u dik tiġri, sempliċiment għax ma wasalniex dak l-istadju għadna. Issa dwar il-punt li ħortijek dwar il-likwidità. B'mod ġenerali, u xinu id-differenza u tibdil li tkun hemm fir-regolamentazzjoni le il-ħruġ minn perjodu twil tal-politika ta' monitoraġġ u rati ta' interess baxxi għandhom bżonn attenzjoni speċjali. Waħda mir raġunijiet hija li partiċipanti fis-suq draw ikollhom ħafna likwidità għal ħafna żmien. Bħalissa ma nosservu biex in ġenerali tnaqqis ta' likwidità, allura dawn huma partijiet tas-suq fejn daġi osservat, imma b'mod ġenerali m'hemmx raġuni għad xi tnaqqis sinifikanti ta' likwidità. Imma ħna rridu nkunu attenti ħafna ħafna u nagħmlu monitoraġġ ta' dil kwistjoni b'attenzjoni kbira x'kenna esperjenza ta' din fil-kriżi u l-innuqqas ta' likwidità kienet hemm. U għal din ir-raġuni ċerti miżuri regolatorji se jiġu implementati u kol biex nassiguraw illi e, tibdil ta' malaj fil-likwidità jew ma jiġrux jew l-intermedjari jkunu rezilienti b'saħħithom għal avveniment bħal dan. Grazzi. Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira. Signor eh, Presidente eh, Mario Draghi. Grazie President. Il Smajna minn għandek numru ta' punti li għamlu sens biex tiġustifika l-bżonn għall-istuktar ta' politika monetarja espansorja laxka mhux konvenzjonali f'ħafna każijiet. Jekk il-Bank Ċentrali Ewropew jiddeċidi li jbiddel il-politika tiegħu lejn waħda żjed restrittiva. X'taħseb li ħajkunu l-implikazzjonijiet? Temmen illi ħajkunu mħarsa l-interessi tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi nitolbok illi jkollok ċerta paċenzja. Jien tisħaq anke dwar il-bżonn ta' konverġenza Ma nafx jekk tikkonsidrawx il-bidliet attwali fil-politika monetarja. Mod partikolari il-kriterju tal-programm ta' xiri ta' assi. Taħseb li kienem soluzzjonijiet asimetriċi fil żona euro jibbenefikaw lil ċerta pajjiżi għaskapitu ta' oħrajn? Per eżempju, L-investiment fil-dejn pubbliku Ġermanis sar iżjed attraenti u għamlu għamel dak il-dejn sovran tal pajzi periferiċi inqas attraenti, jek taċċetta li din il-problema Tinkwa Tinkwetak, illi fiħdan il-politika monetarja ma hemmx xi tip ta' mekkaniżmi biex inħeġġu il-konverġenza u nevitaw soluzzjonijiet illi jkomplu jsaħħu d-diverġenzi li diġà jeżistu fiż-żona euro biex nikkonkludi ma taħsibx illi dawk il-pajjiżi fejn kien hemm livell baxx ta' xiri ta' assi iżjed baċ minn dak li kien hemm pjanat fil li kondizzjoni huma bosta jistgħu daw il-pajjiżi jistrieħu fuq il-livell ta' ritorn ta' xiri tassi li ma il-situazzjoni is-sitwazzjoni tagħhom qar milli diġà hi. situazzjoni ta' dejn sovran, grazzi. The um... il Aħna demri dunżommu nżommu għoddim għajnejna illi l-miri tagħna, il-mandat tagħna huwa li konna stabilta aħna rridu rata ta' inflazzjoni viċin iżda taħt 2% fil-medda medja. Għalda stant, is-sitwazzjoni ta' ta' politika tagħna hija bbażata fuq dan, fuq dan il-punt, fuq ir-rata ta' inflazzjoni li tissodisfa dawn l-erba' kriterji li semmejt preċedentement. Aħna għanna l-programm ta' xiri tassi, aħna milna l-bidla f'Diċembru fejn nistgħu nixtru l-isfel mill-rata mill faċilità tagħna ta' rata tal kuklu fil-fatt kien hemm espressjoni ta' sodisfazzjon għal fatt u l-konsekwenzi riżultati ta' din id-deċiżjoni f'Diċembru. Aħna rajna bħalma jedna preċedentement il-politika monetarja tagħna ikkontribwiet li t-tip u t-tisħieħ tal-irkupru u l-kondizjonijiet ta' t-tip fissu ta' xogħol u fassu l-kondizjonijiet fejn t-tip anki ta' inflazzjoni underline hija possibbli li l-en mill-żieda fil-headline inflation, riżultat ta' bidla fil-prezz ta' bażi. Mela, huwa importanti li aħna vinkolati mhux biss mill-capital key, iżda anki bħalma semmejt qabel il-kwestjoni ta' min joħroġ li xor aħna rridu niżguraw illi ma nitlux għal monitoraġġ finanzjarju u huwa projbit mit-trattat. Rridu niżguraw illi nippermettu l-iswieq jaħdmu. Jekk aħna ser ikonna sem ola tad-dejn pubbliku ta' pajjiż wieħed nistaw nitlu għal dawn iż-żewġ konsiderazzjonijiet illi jiġu jagħtu l-impressjoni li qegħdin inxeklu mill-ħidma tas-suq favur dak il-pajjiż. Bekk għana stabilejna dawk il-kustjonijiet tal-issuer limits. il-limiti tal-emittent bekk hemm dawk il-limiti tal-programm ta' xiri naħseb bekk u ġibta żewġ mistoqsijiet tiegħek. Grazzi. Is-Suveni Langen. Grazzi, President. Nhar 28 ta' Novembru inti qed illi ir-rati ta' inflazzjoni kienu sinjal tal-kriżi Iżda fl-istess waqt qed illi saru base level meta jiġu għal rati ta' interess issa għandna it-tendenza l-oħra li qed tinfirex speċjalment bejn l-Italja u Ġermanja iżda oħrajn ukoll għaldastant l-spread jgħat jitwessa ir-rata ta' inflazzjoni kważi ta' 2% issa ir-rati ta' interess fejn hemm liżet investituri għadhom rati baxxi xorta waħda dan mhux se jkun neċessarjament possibbli tbidlu ma dana kollu jekk rati ta' interess jibdew jolew fil-qasam tad-dollaru ħajkollok tbiddel it-tattika tiegħek dak li għazilt jentu huwa differenti l-oppost l-estensjoni tal-programm u l-affarijiet tant minn Novembru l-hawn. Għadda stanċ taħseb inti dwar il-ġejjini jekk pereżempju fi żmien tliet xhur saru da stand bidliet tieni net. Il-President Trump tita id-deċida il jirrevoka elementi ta' regolamentazzjoni tot Franks fil-fatt anki qegħdin naraw opinjoni divergenti minn dik ta' Basel ħankun qegħdin iċelebraw minn ftit ieħor l-anniversarju ta' Trattat ta' Maastricht. Inti firmajt rapport ta' ħames precedenti mill-lat ta' BCE li ma' riformi istituzzjonali huma fajnejk pal-essenzjali. I'm sorry, what is, what is the last part of your question? From the five presidents' reports viewpoint, which institutions are? 25 years Maastricht Treaty. Il-25 sena ta' trattat ta' Maastricht għannix bżon issa reform istituzzjonali fil-rapport ta' Ms. Presidenti. Well, on, on your first question. Um- mela, dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Konna ġejna kritikati minn f'ċerta żoni tal-Unjoni Ewropea għaliex il-politika monetarja tagħna kienet sejra toqtol id-disciplina tas-suq mhux jiġri dan. Għedin naraw l-iswiq Iva jirreaġixxu. Għal-basta kondizjonijiet. hekk nirrakkomanda politika budgetarja li titmexxa. Pala mod ta' poċċa l-irkupru, iżda fl-istess waqt tkun sostenibli. Għaldastant, il-pajjiżi li m'għandhomx spazju fiskali m'għandhomx jippruvaw jużawha, m'għandhomx jippruvaw jisforzaw ir-riżult li jisforzaw sejbien ta' spazju fiskali fejn spazju fiskali memx. Għajjar jaħdmu fuq il-kompożizzjoni tal-budget. Inti qed għedni dan bosta bosta drabi illi il budget sikunu flessibli għad kabbir, mosta modu ta' kif dan jista' jisir il-bidla fil-kompetizjoni budgetarja timxi it fit ma' riformi strutturali. Għattu meta ħanamlu l-exit. L-istess bħiġiba li tajt preċedentement, il-mira tagħna i il-rata ta' inflazzjoni illi tkun viċin iżda taħt 2% fil-medda medja. Ma nafx l-għalat narak titħaq. Somma, Irridu nkunu konvinti li hemm possibilità li din il-xejra d-dum ħana qegħdin naraw anki ix-xejriet transitorji din trid tkun żona euro u trid tkun autosostnuta fil-fatt irridu naraw dawn l-elementi kollha biex nkun nistgħu nbidlu il-politika monetarja tagħna. Tieni mis tiegħek kienet marbuta mad regolamentazzjoni finanzjarja. Jiena għadt li rridu naraw eżattament l-amministrazzjoni Amerikana xi trid tagħmel fir-rigward tal-negozjati għal Basel tlieta illi ftit ilu kienu għadhom għaddin sa xar ilu mal amministrazzjoni Amerikana il-dat ditbaw għaddejjin irridu naraw eżattament dawn l-istqarrijiet ta' stant ġeneriċi x'qegħdin ifissru fil-prattika. Taħlita ta' flus, aċċess għal flus faċilitat u deregolamentazzjoni finanzjarja kien dak li wassal għal kriżi finanzjarja. U fil-waqt li l-espansjoni attwali hija bbażata mill-bżonn tal-ħuq tal-mira tagħna, ma narax raġuni il għala għanna nillaxkaw il-pożizzjoni regolamentatorja tagħna li provda għal industrija ta' servizzi finanzjarji ferma ħjar mill-li kanna qabel il-kriżi. Intom saqsejtuni u kol dwar il-bidliet istituzzjonali bħalma ġew suġġeriti hemm roadmap illi insibu fir-rapport ta' ħames presidenti. Issa huwa ċar immens għal kulħadd illi hemm żewġ settijiet ta' azzjonijiet politiċi li jeħtieġu jittieħdu l-ewwel net min-naħar waħda fuq livell nazzjonali l-ekonomiji tagħna jridu jibdew jikkonverġu. Din kienet assunzjoni li kellhom in-nies meta daħlu għat-trattat ta' Maastricht illi jkun hemm konverġenza kif suppost. Il-konverġenza hija bbażata fuq riforma fuq riformi strutturali. It-tieni net. Fl-istess żmien ta' trattat ta' Maastricht kellna l-patt ta' ta' stabilità u il għaliex irridna wkoll jkun hemm konformità mar-regoli jekk rridu konverġenza u konformità ma' regoli jirnexxilna jkollna dik il-bażi ta' fiduċja li tippermettilna il il u l-qudiem Monitoraċ u integrazzjoni tal-istituzzjonijiet għal-dastant njemxu b'mod li huwa simili għal dak li kien hemm bil-ħolqien tal-Bank Ċentrali Ewropew u mill-politika separata għal viżjoni unifikata tal-tfassil tal- ħidma tagħna. Grazzi ħafna. Juanas Fernandez Alvarez. Buenas tardes. Nsellimlek u grazzi ħafna tal-qiegħed hawnhekk, President Draghi. Tlet mistoqsijiet minn naħa tiegħi ta' malajr. L-ewwel Diġa l kollega tijaj, danu ta' dwar il-proposta li jider l-Kommissjoni eh, fl-ambitu tal-Risk Board li għat meċċinti għat diskuti dwar id-djum publiċi. Inti għed li l-ħidma għada f-fazi bikrija, pero nishtiq nistaqsik meta jista' jkun hemm proposta daqsxejn aktar formali x'taħseb inti dwar dan ix-xogħol tgħidilna xi ħaġa insomma għattina xi idea aktar ċara dwar x'inhu jsir brabta ma' din id-diskussjoni. Tieni mistoqsija tiegħi tirreferi għar rapport Monti dwar ir-riżorsi propri tal-Unjoni Ewropea. Kif taf inti Ilna ninsistu fuq il-possibilità l benefiċċji ta' seniority tal-ICB jgħaddu għal budget tal-Unjoni Ewropea għal għal pajjiżi ta' zona euro. Din il-proposta nsebuha fir-rapport Monti u koll nixtieq inkun naf x'taħseb inti dwar dan. U fl-aħħar net u dan jorbot ma' dak li qal Langen fuq xandu jxir fit tfassil istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea u referenza għal rapport tal-ħames presidenti. Nixtieq nkun nafx taħseb inti dwar id-dewmien li hemm fil-Kunsill ukoll brabta ma' diskussjoni li qed issir hemmhekk u diskussjoni li għandna ħna fil-Parlament Ewropew jekk taħseb xinti li jista' xintqal xi ħaġa dwar l-emendi preżentati. Mikrofonu għal-kellim. Thank you, on. Iva, grazzi. Dwar Save Bond fil-fatina ġew Eġibt. Titilżet kmini, għadu kmini wis biex nikkummenta. Dan mhux xi ħaġa li qiegħda tindirizza l-Bank Ċentrali Ewropew direttament, iżda hemm task force mmexxija mill gvernatur tal-Bank Ċentrali Irlandiż u il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali għandhom kollha siġġufitat forsi għandu naraw il-konklużjoni tal tal-ħidma tagħhom qabel nkun nistgħu nevalwaw aħna. Huwa kunċett li mus Mikele privat mus se jneħħi responsabilta mill-gvernijiet għal politika budġetarja jew fir-rigward ta' obbligu tagħhom. Issa dwar id-devoluzzjoni tal-profitti għal budget Ewropew. Din hija deċiżjoni politika prinċipalment. Id-deċiżjoni tkun trid bidla fl-istatut minnaħa tal-ECB u din se jagħti rikjedi bidla fit-trattat kien ma tistax tiġi indirizzata bi proċedura sempliċi. B'mod partikolari, nixtieq l-emendar ta' artiklu 33 b tal-istatut tal-ISCB illi kopri distribuzzjoni tal-profitt tal-ICB. L-emendar tal-istatut jirrikjedi l-applikazzjoni tal-proċedura tal revizjoni ordinarja pal mansibu f'artiklu 48 tat-Trattat ta' l-Unjoni Ewropea. Għaldastant, fl-opinjoni tagħna huwa dubjuż jekk emenda tal-artikli 33 wieħed A illi jitqasmux parzjalment jew interament il-profitti tal-budget jekk dan it-tip ta' tmexxija fil-fatt ta' sitwazzjoni hijiex li żiet waħda li tagħmel sens, grazzi. Mikrofonu għal-kellim, mikrofonu għal-kellim. It's, um, it's the other pillar. Mela dak il-pilastro liħor tal-Unjoni Bankarja tagħna. U jkollna nimxu b'dik il-bażi bħalma qed tiżed kmini. Għandna bżonn għana favur ta' approċċ parallel fejn hemm tnaqis ta' riskju u sim ta' riskju. Issa dan l-approċ il għaddej għal tulu tul ta' żmien. Posta miżuri diġa daħlu kanna tila kanna morel, kanna il-leverage ratio u għal stand posta miżuri diġa saru minn dak il-lat. Għanna rridu nkomplu bil-konsolidazzjoni tas settur bankarju, u il-saħħu settur bankarju bil-konsolidazzjoni tas settur fl-istess waqt nkun irridu nimxu l-qoddim bil sim tar-riskju. Grazzi. Thank you, Alain Lamassur. L-Onorevoli Lamassur. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. President, inti fakkartna dwar paradoss partikolari ta' tal-ħidma tal-politika monetarja tal-Unjoni Ewropea l konverġenza bejn l-ekonomija taż-żona euro waqgħet lura minħabba l-kriżi jew sam mill-kriżi. Paradossi ieħor u li sa mill-kriżi rajna xi tip ta' frammentazzjoni ta' swieq kapitali. Kull ħadd isumar lura s nazzjonali tiegħu U din il-fermentazzjoni għadha hemmhekk. Il-QE dan għandu jkun mod ta' kif insewwu għal dan kollu. Iżda jidher illi dan jgħat jaħdem bil-kontra u jħeġġeġ il-fenomenu jekk iridu ċirkolazzjoni tal-so jekk iridu istituzzjoni finanzjarji transkonfinali. Identifikaw il-problema prinċipali hija problema ta', ta fiduċja, hija kwistjoni ta' sim ta' kompetenzi bejn il-livell nazzjonali u dak internazzjonali x'inhi. Well, um, the first point concerns Mela, l-ewwel nett dwar il-konverġenza tal-ekonomiji tagħna. Fil-fatt hemm numru ta' figuri interessanti illi juru li dispersjoni ta' mm, tkabbir polur miżjud fil-pajjiżi ta' zona euro nasu konsiderevolment u issa qegħdin f'livell minimu storiku sa mill-bidu tal-euro. Jina ċert illi hekk tkun qiegħda timxi l qudiem il-fażi tal-kupru dan id-dim dispersjoni sejra tkompli tonqos Madana kollu bħal ma posta u bosta drabi din il-konverġenza trid tkun sostenibbli u biex tkun sostenibbli l-pajjiżi jridu jgħaddu mir-riformi li għandhom bżonn. Kulħadd skont l-aġenda propja tagħha. Il-punt li jħor dwar il fermentazzjoni huwa kemm xejn simili. Il-fermentazzjoni kważi sparixxiet Mela, kena l-ola fil-2012 u sa minn tmiem l-2012 rejna tonqos. Aħna rajna zida fil-finanzjament, rajna fil-tnaqis kemm tal-spreads bejn il-pajjiżi u s-self bil-banek u s-setturi differenti bejn l-imprizi l-kbar u l-imprizi żgħar. Fil-fat l-ħar sħarriġ dwar is-self finanzjarju juri kontinuazzjoni ta' din ix-xejra pożittiva. U anke l-istħarriġ li sar mill-Kummissjoni Ewropea dwar il-kumpaniji żgħar medji fil-waqt li tnejn ta' snin ilu meta ġew mitluba ta' x'inija l-ikbar problema li kellkom bl-impriża tagħkom, ħafna drabi prinċipalment kienet id-diffikultà ta' ksib ta' kreditu Tinja kwestjoni ta' periferija. Issa il-problema hija l klijenti. Il-disponibilità ta' kreditu hija l-aħħar ħaġa. Jottu koll l-banek l-ewwel net l-ewwel mistoqsija l-ewwel tweġiba mistoqsija tagħna kienet x'kienu motivazzjonijiet prinċipali fl-għażla tal-lot ta' kreditu l-ewwel waħda kienet riskju għal stant li riskju jkun ola fil-periferija mill fil-qalba għandek inqas flus lejn il-periferiji u flussi normali fil-qalba. Issa din il-konsiderazzjoni lanqas biss għadu tissemma. Il-konsiderazzjoni prinċipali hija il-kompetizzjoni talba u t-tieni net kompetizzjoni bejn il-banek. Kollox ma kollox, tini raġuni ta' soddisfazzjon għal Konsel ta' Gvernanza dwar il-politika monetarja illi rrexilu jemna għal kollox il-frammentazzjoni. Grazie. Thank you, Paul Tang. Grazzi, Paul Tang. Grazie sul draga tal liqiet fostna. Il-politika monetarja importanti nimmaġina li tixtieq tara differenza b'dan eh, l-ambitu l-Kommissjoni introduċijiet pożizzjoni fiskali fi proposta riċenti proponiet li pajjiżi bħal Ġermanja u l-Olanda għandhom jieħdu l-opportunità li għandhom u jinvestu aktar sa 50 biljun. Xi ħaġa kontraċiklika. Dak li l-ministri jagħmlu fl- eh, Flakofen għallu li l-Kommissjoni mandiċ tindaħal mandiċ jissemmijom dawn l-affarijiet. Inti x'taħseb opportunità mitlufa din li s-sakat tejn għall istabilitazzjoni makroekonomika fiż-żona euro? Dik l-ewwel mistoqsija, it-tieni mistoqsija marbuta f'ċertu sens. Għaliex inti kulħadd waħħal fejk, eh, anki xojble, l-ewwel waħħal fejk ħabba l-populisti Issa għadin jgħidu li l-Ewro baxxa wisq għal-Ġermanja, daqsa jwaħlu fik u jgħidu l-prezzijiet l-inflazzjoni għolja wisq fil-Ġermanja. Taf kemm huma sensittivi dwar l-inflazzjoni hemmhekk, naħseb hemm bżonn nirriduċu l-aspettattiva għaliex inti l-mira tiegħek 2% però f'pajjiżi bħal Ġermanja u l-Olanda l-inflazzjoni għandha tkun ola minn 2% mhux hekk. Tgħidilna xi ħaġa x'differenza fl-inflazzjoni tixtieq tara waħda wieħed fil-mija bej il-Ġermanja u l-Olanda pajjiżi oħrajn jew aktar nixtieq nisma' minn għandek dwar dan. E permetti li ngħid li fuq it-tieni mistoqsija ħan jġbek: L-ewwel net li d-differenzi fl-inflazzjoni mhumiex xi ħaġa ġdida, dejjem kienu fostna, Anki jekk naraw qabel il-kriżi konna naraw differenzi sostanzjali u narawhom illum il-ġurnata wkoll dawn. Lan tagħna huwa li bħala rata ta' inflazzjoni għal żona euro kollha kemmi mhux għal pajjiż individwali, insibu xi ħaġa. Issa dwar il-kummenti ta' politiċi nazzjonali. Mux ta' nidħol fihom dawn għaliex eh, ikolli nikkommenta fuq wes arrijiet simili, però bla dubju nista' infakkar dwar x'għax kien qal Vim Doisenberg, il-predeċessur tiegħi. Olandiż eh, tajjeb kien dak. Għax kien qal meta kien kritikat jew attakkat minħabba l-politika monetarja tiegħu. Huwa kien qal xi ħaġa ta' dan it-tejb. Wieħed jifhem li il-politiċi speċjalment fi żmien ta' elezzjoni jesprimu l-opinjoni tagħhom dwar il-politika monetarja għalkemm skambju gradevoli ta' opinjoni ikun aħjar mill-li wieħed joqgħod waħħal f'dak u fl-ieħor, però wieħed jifhem li dak li jkun jesprimi l-opinjoni tiegħu, però wieħed jifhem ukoll li Banek Ċentrali Indipendenti ma jisimawx eh, dawn it-tip ta' kummenti, ma jgħatux kasom. Dwar l-pożizzjoni fiskali, l-ewwel qed hawnhekk irid nikkwalifika dak li qed jena marriċ nejt li l-politika kienet l-unika politika li kienem, kienem eccezzjoni fl-Olanda fej kienem politika fiskali effettiva. Minn dik il-perspettiva bidli sostanzjali fi tassazzjoni. Issa, pożizzjoni fiskali. Din, l-għanet, in ġenerali naħsbu li l-pożizzjoni fiskali hija xierqa bħalissa. Naħsbu li sa tmiem is-sena se naraw li tkun forsi daqsxejn espansjonista. Diversi pajjiżi saħħew il-pjanijiet tagħhom ukoll ta' nefqa jisu l-migrazzjoni, sigurtà u l-ħtiġijiet differenti ta' pajjiżi differenti, però bħala regola il-pożizzjoni fiskali f'kull pajjiż għandha tirrifletti l-appoġġ għall-irkupru però anke wkoll is-sostenibilità tas-sistema. Meta Eh, jenna tkellem dwar pajjiżi li m'għandhom spazju fiskali. Ħanejt xi ħaġa għal dawk il-pajjiżi li għandhom spazju fiskali. Hawnhekk fiż ewro euro għandna pajjiżi li għandhom spazju fiskali u għandhom rata ta' impjiegi tajba u dawk li m'għandhom spazju eh, fiskali u m'għandhomx għada tajba eh, bħala impjiegi għal dawk tal-ewwel biex ikun hemm espansjoni indiskriminata f'pajjiż fejn hemm ħafna impjiegi dan ma jagħmilx sens fl-opinjoni tiegħi. Eh, wieħed jixtieq jara dan it-tip ta' spazju utilizzat għal bqija taż-żona euro. Però m'għandniex mekkaniżmi immedjati issa xi ħaġa istituzzjonali li titraduċi spazju fiskali nazzjonali f'xi ħaġa żona euro, ma teżistix xi ħaġa bħal din. Ġifieri, espansjoni fiskali moder moderata hija tkun konsiljabbli, però għandu jkun hemm focus biex il-provvista tikber ikun hemm tisħiħ tal-produttività f'dawn il-pajjiżi għaliex hemm full employment f'pajjiżijek u allura investimenti fl-edukazzjoni, infrastrutturi speċjali, ċaħġa bħal din tkun konsiljabbli, però ma naħsibx li għandu jkun hemm espansjoni fiskali wiesa b'mod ġenerali. Naħseb u ġibta kull hekk. Iva, grazzi. Għalhekk ħafna minna jemnu fil-kapaċità fiskali. Il-keċ issa, is-sur Zanjanopoulos u kellim ieħor ukoll. Sur Draghi, għad diskussjonijiet fuq il-memorandum fil-Greċja jider li wasalna fl-axħar. Nafu koll li hemm problemi gravi bis-sistema tal-pensjonijiet, però se nkellmek dwar rapport tal-Bank Ċentrali, rapport ippubblikat. Skont dan ir-rapport qiegħed tintalab is-sostituzzjoni tal-kontratti kollettivi fuq livell ta' oqsma fuq livell ta' kumpaniji u qegħdin jiġu kontemplati salarji aktar baxxi. X'taħseb dwar il kondizjoni tal-ħaddiema salarji naqsu il-qat enormi il-faqar jiet jinferex u għanna salarji minimi baxxi ħafna. Qiegħed jingħad li li ju tajba però li sibbi ħażina. Però għejd li daqsxejn x'in id-differenza fl-opinjoni bejn il-Fond Monetarju li sibbi it-naqqis tas-salarji hija alternattiva għal tkeċċija kollettiva tan nies dan huwa bħal rikat ta' parti minn hekk iva. Qegħdin jinqabżu ċerti li jimmiti jista' jkun hemm oħrajn jista' jkun hemm rikupru wkoll. Però is-salarji mhux se jiżdiedu. U allura se nispiċċaw fl-qel tal-kriżi nerġgħu inti qed titkellem dwar il kupru Il-gvernijiet eh, semmejthom ukoll inti l-istabilità, però s-salarji qegħdin joqsu kif se ninċentivaw investimenti ġodda sa din sistema. Grazzi. Interventi ieħor. Nem diversi evalwazzjoni dwar is-sostenibilità tad-dejn Grek. L-IMF ħarġet konklużjonijiet negattivi ħafna fil-waqt li l-mekkanizmu ta' stabilità Ewropew għandu xi tip ta' ottimizmu raġonevoli xi ħaġa ta' dan it-tip li sibiex taħseb brabta ma' sostenibilità tad-dejn Grieg ħriġtu konklużjoni wasaltu biex se segwu l-istess kriterji, approċ differenti, tgħidilna daqsxejn. Grazzi, b'xorta ħazina, għallaw l-mistoqsija din, ma nafx xem fil-rapport tal-OECD dwar dan, u nistantik tweġiba bil-miktub jekk trid però. tweġiba bil-miktub bħala jisibijaha brabta ma' rapport OECD. Il-punt, però huwa dan hawnhekk għandu jkun hemm miżuri li jaċċelleraw l-assorbiment tal-qat. Din hija ħaġa importanti. Dawn il-miżuri kif se jkunu x'għamla ħajkollhom dan qed ikun diskuss fin-negozjati għal konklużjoni tat-tieni reviżjoni. Unek għet nwieġab u koll il-mistoqsija l-oħra marbuta maħħa. Jina naħseb li sar progress sinifikanti fil-Greċja. Kien hemm ħafna bidliet importanti wkoll li ġew introdotti. Il-konklużjoni tat-tieni reviżjoni torbot fuq dawn il-kwistjonijiet l-ewwel nett. tqal li għal evalwazzjoni pożittiva ta' sostenibilità tad-djun għandu jkun hemm eh, primarju ta' 3.5%. serplas jiġifieri ta' 3.5% għal ċerti perjodi twal ta' żmien. Dan huwa punt fejn qegħdin negozjaw dwaru. It-tieni punt marbut mal-ellu tal-distak fiskali għal 2018 it telet punt marbut ma sensiela ta' reformi strutturali fostom eh, mir-reforma tas suq tax-xogħol hemm ukoll il-ġudikatura eh, hemm ukoll il-qasam tal-enerġija, però nżid wieħed u hawnhekk inwieġeb dwar ir-rwol tal-ICB ukoll. Xi ħaġa għal qalbna Kissa namlu bl-MPL ġifiri biex innatu saħħa ġdida l-qasam bankarju. U r-regola tagħna, ir-rwol tagħna fit-trojka f'dawn l-aħħar sentejn tlieta kien fl-ambitu finanzjarju xi ħaġa eqreb tal-kapaċitajiet istituzzjonali tal-ICB dak kien ir-rwol tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna għal dan id-dialogu tassew interessanti u importanti. Nixtieq ngħid ukoll l-inqis bħala importanti eh, dak li semmejt inti dwar il-qafas regolatorju fuq livell internazzjonali. Huwa minnu li r-riżoluzzjoni li votajna dwar hawnhekk kienet differenti mill-litra li senatur Amerikan bat l Fed aħna semmejna xi punti wkoll għedna li nappoġġaw bisħieħ li jkun hemm standards b'saħħithom fuq livell internazzjonali importanti ħafna. Kif ukoll il-punti wkoll li ġew diskussi llum. Grazzi ħafna. Issa id-dialogu li jmiss se jseħħ fid-29 ta' Mejju. Grazzi ħafna. Grazzi. Yeah, colleagues, please. I have some announcements. Għandi xie aħbarijiet x'naqsam magħkom qabel ngħaddi għal punt li jmiss. L-ewwel net il-membri ġentilment mitluba li se jkun hemm workshop fuq il-finanzjament tal-EFSI u r-rabta bejn dawn u fondi oħrajn dan il-workshop se jkun nhar l-erba' fit-tminja tax-xahar. Infakkarkom ukoll li laqa konġunta segwita minn la oħra se jseħ fit-13 ta' frar fi Strasburgu. Fi Strasburgu se u wkoll x'aktar il-votazzjonijiet. Kemm fuq ir-rapport li qegħdin ipposponu kif ukoll se jkollna wkoll xillaqa fuq il-budget ukoll. 13 ta' frar għal Strasburgu, mbagħad il-mifittu l-korrigendu mill-verżjonijiet lingwistiċi kollha marbutin mal-mifittu ġew ċirkolati lill membri tal-ikon fil-31 ta' jannar. korrigendu ġimħejji mill-avukati lingwisti fejn il-referaw għalina bħala l-Komitat responsabli skont ir-regola 2-3-1 fl-assenza ta' oġġezzjonijiet mill-Komitat, il-korregendum issa se jiġi preżentat lill-Parlament. Se jiġi mħabbar fil-plenarja x'aktarx fi frar it-tieni sessjoni jiġi mitqis bħala approvat sakemm ma jkunx hemm talba minn grupp jew inkella minn membri skont ir-regola wieħed seba' ħamsa. Għanna u kol sintezi tar rakkomandazzjoni mill-laqa tal-koordinaturi l-ewennet opinjoni u rapport fuq l att illegali fuq 2.91 governanza ekonomika il... fuq dan kien hemm bil mhux deċiżjoni u laqa straordinarja wkoll li se jkollna fi Strasburgu ma' Viċi President Katajnen dialogi strutturali ġejjina wkoll se jseħħu hekk is-Semestru Ewropew Dombrovski Moskovici wkoll servizzi finanzjarji Dombrovski u skambju wkoll mal-President tal-Bord Fiskali u membri oħrajn flikor id-data maħsuba dan l-iskambju se tkun komunikata dal-waqt il-President se jikteb lill president tal-Parlament jitolbu li l-President jibgħat ittra lill parlament eh, tal-Estonja biex jitlob bidla fid-data għal konferenza fuq il-governanza ekonomika f'Tallinn. Dwar il-grupp tal-assistenza finanzjarja l jkun hemm laqgħa ta' housekeeping biex niddiskutu l-aġenda fil-15 ta' frar forsi Fejn niddiskutu wkoll kwistjoni ta' suq tax-xogħol, missjoni ġdida fil-Greċja wkoll il-grupp ta' għandu jibda fuq pajjiżi post programm. Eh, forsi nistiednu wkoll NGOs u esperti għas-sitwazzjoni marbuta mal-ex kap tal-elsa u koll għandu jkun hemm appoġġ politiku skont il-ħtieġa eh, u mbagħad se jkun hemm l-organizzazzjoni dawn il-laqat eh, wieħed mal kummissarju Moskovic f'Marzu mbagħad il-Ministri tal-Finanzi tal-erba' pajjiżi jew l-għenejn biex niddiskutu l-kwistjoni tal-Greċja, riforma tas suq tax-xogħol kif qedtilkom l-involviment ukoll possibbli tal-Ministri Griegi. U finalment l-iskrutinju tal-atti delegati il-proċedura wkoll tal-istandard 21 tal-MIFID Eh, fejn kien innotat li ma kienx hemm maġġoranza favur li jkun hemm proċedura ta' oġġezzjoni flikon Ovvjament il-gruppi politiċi li jistgħu jixtiequ jagħmlu dan jistgħu jagħmlu dan fil-plenarja. Il-President ikkonferma l-komunikazzjoni rċevit mill President Tajani dwar ir-regola dwar il-buros u l-komitati u jiena nappella biex nizdab soluzzjoni b'mod li inkomplu bl-elezzjoni tal-buro tagħna għaliex ninsabu waħedna hawnhekk x'taħseb Marcos. Għanna post disponibbli hawnhekk. Tajjeb wis, grazzi ħafna u issa naddu għal punt punti 6-7-8 tal-aġenda. Il-kwittanza tal-IBA, l-Ajopa u l-Ezma. Rapporter Sander Loons irridu nikonsidraw l-emendi ngħaddi l-kelma lir-rapporter tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna President fil-qosor. Grazzi ħafna lill kollegi kollha li sabu l-ħin biex jippreżentaw emendi tajbin ħafna qegħdin nanalizzaw missa noħorġu bil-kompromessi naħseb se nkunu nistgħu nabbozzawhom mbagħad nippreżentawhom sa l-erba l-aktar tard l-erba flaxija. Palma kien il-każ ukoll fl-immoddi il-proposta tkun li ma jkunx hemm shadow meeting però jkun hemm proċedura bil-miktub. Naħseb li jekk taraw il-kompromessi dan huwa fattibbli. Allum nixtiequ nsemmu żewġ punti. L-ewwel net il-gruppi differenti f'dan il-komitat għajmu la sħiħa ta' affarijiet differenti fl-emendi tagħhom, xi gruppi fokaw l-aktar fuq il-proporzjonalità, gruppi oħrajn semmew aktar trasparenza, konsumaturi, affarijiet relatati. Jiena konvent li se nkunu nistgħu nlaqqaw ħafna mill-emendi fil-kompromessi. Dak l-ewwel ħaġa, tieni nixtieq ngħid xi ħaġa ta' malaj dwar żewġ emendi, is 26 u 33, fl-opinjoni eba eh, emendi ta' Sur Langen li qiegħed hawnhekk illum u Sur Karas dawn it-tnejn jiffokaw fuq il-possibilità li jkun hemm integrazzjoni tal-IBA fl-ICB Backing Supervision. U Sur Karas mod espliċitos qed isemmi l-possibilità li nintegraw l-IBA fl-SSM fi Frankfurt. Eh? Ċarament il-fatt li l-IBA għandha bżonn tiċċaqlaq dan għandu jkun diskors, ma naħsibx li din l-opinjoni l-aktar post ċira Speċjalment li nkunu daqshekk speċifiċi, nifhem li ċerti kollegi jistgħu jixtiequ jaraw li bjejt iċċaqlaq mur Frankfurt, Sur naħseb ukoll jixtiequ li li bjejt mur Dublin xi kollegi Italjani jixtiequ li tmur Milan, naħseb. Brussels ma naħsebx se tkun alternattiva, però nittamaw. U naħseb li taraw il-punt tiegħi insomma, fl-abbozz tal-kompromessi nipreferi li ngħidu xi ħaġa tipo niżguraw li konna trasparenza kemm possibbli brabta mal-proċess ta' teħit id-deċiżjonijiet brabta mal-sede ġejjena, eċetera, eċetera. Però nistenna aktar opinjonijiet minn ħata xedaw, shadows Thank you very much uh, Grazie ħafna. Nistenna nara dak li inti tajt li damu mhux il-posfatu. Li da ir ta' negozjati ta' Brexit id-deċiżin dwar s-siċijiet eh, emmek. Uwa ovvju u għallura f'dan il-ħafas ma jkunx għatun diskutu dan għawek mela. Għal Pepe. Iva, mela, jekk jina qed nifhem la affarijiet sewwa, għandna jizet minn mit-temenda atlet rapporti ta' discharge dak għandu xaqsam ma' kontenut u jixpol xuxin. Naseb kun possibli għallura il-rapporter li jisib kompromessi pjuttost mod faċli għandi ftit iktar kwistjoni fejn hemm iżjed differenzi ta' opinjoni daw iridu jinstemaw fuq ir-riżorsi pereżempju. Għal xuħut huma xettiċi dwar tnaqqis fi risorsi oħrajn li jridu jisibu il-redeployment il bħala minimu dan inkludi il-rapporter. il finanzjament taħjar għal supervizjoni. Issa dwar il-proposti l-oħra għanna proposta oħra u min qed jagħmel proposta jgħid illi dan irid ikun hemm rispett għal mandat dan irid ikun mal-Pepe kollu kemut sissa dak li rajna huwa il-mandat il-mandati qed bażikament qed jiġu eh, qegħdin jiġu esaġerati biex ilaħqu ma' kollu speċjalment fl-Ejopa meta l europa tintala biex twetta iktar supervizjoni, supervizjoni aħjar, dikija hemm ħafna li jaħsbu dinja idea tajba, speċjalment l-istati membri fejn assikurazzjoni tal fej supervizjoni fuq l-assikurazzjoni mhix qiegħda taħdem b'mod ċar, hemm mistoqsija kwestjoni ta' sustanza. Mhix sempliċement kwistjoni dwar jekk xuħut minn daw l-entitajiet jiċċaqal ux minn Londra eh, għal Frankfurt minħabba Brexit. Imma raġunijiet ta' budget skont regoli l-EPA għanda kontrat ta' kiri sa' l-2026 dinja pis finanzjarju u għandek 30 miljun euro bħala miżata ta' kanċellazzjoni tal-post. Mix kwestjoni dwar feħat tispiċċa fl-ħat tal-ġurnata. Dissa tkun deċiżjoni politika per wara kollox, imma l-ABA, kwestjoni tal-ABA ma verament importanti u kwistjoni ta' trasparenza semmit minn diversi kellima Is-Gigol ta' titlob għal ċertu kanal li minnu il-whistleblowers jistgħu jaħdmu. Allura jina naħseb li din hija xi ħaġa verament interessanti u li nsibu soluzzjoni fl-ħadda ġurnata. Grazzi. Għall-SND. Fisem ix-xedu tagħna ikkellim li jmiss. Grazzi. L-Onorevoli Silva Pereira. Jiddispeċin li xedaw ma kun ikun il-lumu għawnek, eh, u l-lumu nafsna, minn kajja dan, i-permetti li najdilkom illi ovvjament daw it let autoritajiet huma importanti ħafna u naraw dil-kwissjoni ta' discharge u bħala opportunità li aħna identifikaw u nieħdu stok ta' ċerti problemi it-ħassib prinċipali tagħna għanassi għolaw li dawn l-awtoritajiet ikollhom rizorsi bizzejiet biex iwettqu l-mandat tagħhom b'mod indipendenti u b'mod efficienti. U minna ħatana espansjoni ta' ħidmiet ta' dawn l-awtoritajiet għandhom għandhom jifissru wkoll eh, espansjoni ta' rizorsi, razzjonalizzazzjoni ta' rizorsi li għandna. Dan tħassib prinċipali tagħna u nixtieq nisħa fuq l-emendi li l-grupp tagħna ippreżenta speċjalment fuq il-paragrafi 2 u 4 żgur ir-rapporter ħaj konsidra daw u aħna naraw il-proċedura e, e, bil-miktub su kif suġġerita mir-rapporter bħala raġuni biex aħna jkollna ottimizmu iżjed fuq il-possibilità li jkollna kompromessi tajbin u ġenerali li jindarazzaw it-ħassib ta' kulħadd. Anzi, tal-grupp tagħna. Grazzi. Grazzi. Li sijar għandhom kellim? Ah, skużawni, qed jgħid il-kellim. Ovvjament li sijar għandhom rapporter. L-alde, l-onrevel toldas. Grazzi ċer fil-kummenti tiegħi kelli kont ftit iktar bi kummenti diplomatiċi għal ċerti emendi għal rapport imma kif il-rapport kien daqshekk ċar kif jaħseb fuq dawk l-emendi m'għandix għalfejn nidħol fiha. Verament nappoġġjah f'din f'din il-ħidma tiegħu biex isib mod normali u fatwali kif jipproċedi b'daw il-files. Naħseb li rapport per se u għatajjeb bilanċjat it-ton tal-mod kif inhu miktub huwa tajjeb u nittamaw li nkunu f'pożizzjoni nissuktaw minkejja ċerti emendi oħra. Jiena naf li fil-futur qarib se jkollna reviżjoni tal iżis per se, allura rridu naraw flima kap ma nixa fejn noqotu nidħlu fuq e, e, fejn flima kapitali se jkollha sede tagħha. Ma narax problemi. Grazzi. Grazzi lilek. al gwe Mela fissem il-ħodol li jmiss. Nżveni. Eżis kollegi. L-ewwel ħagġa grazzi li rapporter għal-rapport ċaru rek li għam li ħareġ bieħ u fuq aħna naqblu u fuq ħafna kwistjoni aħna naqblu u it-tibdil tal arranġament finanzjari u biex indaħlu kol proporzjonalità f'dak il-punt u li għandu jkollna kwalità ola dwar it-trasparenza speċjalment tal-minuti tal-bord dan huwa kollu naqblu miegħu. Grazzi wkoll lill kollega Verren Langen għall appoġġ tagħha tal-inizjattiva tagħna biex ninkludu l-kwistjoni kwistjoni tal-whistleblower nixtieq ngħid li jista' ikun iktar vizibli f'dak li għandu x'jaqsam mal-Aġenziji ta' Supervizjoni, għalla da jkun tajnuna kif kun jistgħu daħlu hawnhekk fis-segwitu ta' xogħol komuni eh, eh, mal-opinjoni tal-partiti minnaħa l-oħra. Nixtieq nisħaq mbagħad dwar fej għandna differenzi ta' opinjoni. U hawnhekk ikolli ngħid li għandi kwistjoni importanti x'inqajjem L-ewwel ċerti emendi u daw kienu diġam semmija minn Vera Langen edin jisaqsu jekk Isa, speċjalment ħajupa irrispettawx il-mandat oriġinali tagħhom. Jiena niddubita li nistgħu nippruvaw li f'xi ħin li huma marru lil mill-mandat tagħhom. Jiena kif qod attent ħafna fil-rapport tad discharge tal-Parlament Ewropew li niddikjara li kien hemm esagerazzjoni tal-mandat tagħhom. Ikunu li kieku tistgħu jġibu l-provi qabel ma nagħmlu tal- eh, qabel ma nagħmlu l-menti bħal dawn. Dwar jekk lisas fil-fatt kif qal ir rapport kif qed stess li finanzjaw attivitajiet li mhumiex m'għandhomx jaqsum mal-qalba fil-paragrafu tlieta. Aħna għanna dubju li dinja daqshekk faċla li nippruvaw lanqas għax il-realtà hija li l-mandat fih protezzjoni tal-konsumatur, eh, protezzjoni tal-investitur ukoll u inkludi wkoll kwistjonijiet tal-stabilità finanzjarja, eċetera. Allura għam mandat qawwi ħafna u ċar li jekk inti tistudja x'għamlet lisas f'ħafna affarijiet ma kienux pożizzjoni li jirrispettaw il-mandat tagħhom stess. Għax l-awtoritajiet l-oħra ma tawx permess il-kompetenza propja biex tiaġixxu. U daku li aħna sħaqna f'waħda mill-emendi tagħna li hemm u opinjoni differenti u ċara ħafna minn dak li qed jingħad illi li sa saġġera fuq il-mandat tagħhom Jina jkolli ngħid li kien hemm problemi ta' proporzjonalità f'ċerti istanzi u hemmhekk ikoll naqblu F'ċerti istanzi hemm għamlu regoli li huma eċċessivi għal pis tal-partiċipanti tas-suq imma diffiċli ħafna biex konna eżempji fejn huma fil-fatt jekk irnexxilhom li jirrispettaw bisħiħ il-mendat tagħhom, għandna tkellimna fuq sensiela ta' kwistjonijiet fejn huma ma kinux kapaċi jagħmlu dan u allura jiena naħseb li dinja hija settur diffiċli fej aħna l-opinjonijiet huma differenti. L-essendijiet kell tagħti idea fuq opinjoni differenti f'dak li għandu xesam ma protezzjoni tal-konsumatur u nasef il-kompromessi din tista' tkun sensitiva. U din hija l-uniku settur fej aħna naraw problema ta' sustanza. Li l minn dan hemm ukoll kwistjoni dwar il-mistoqsija dwar l-inċal u l-istituzzjoni. Naħseb nistgħu nsibu kompromess, avolja jina naħseb li l-Parlament dejjem kien kapaċi illi jixtieq li jkun hemm lokat post wieħed biex iżid l affiċenza Allura jkun jagħmel sens li nkomplu li nkomplu bija din l-idea, li ħaġa li ma jina ma nistax nifhem u għamnek li tinsassu kollegi tija l-idea li l-integraw żewġ istituzjoniet eh, fil-qafas tal-Bank Ċentrali Ewropew. Aħna rridu jizjet istituzzjoniet fil tal-Bank Ċentrali Ewropew, jew għanna jew il-Parlament għandu jitlob għal supervizur eh, indipendenti barra mill-Bank Ċentrali Ewropew. U da jinkludi l-funzjoni tal-liba. u b'dak il-mod aħna nkunu qegħdin eh, imbaxxu l livell ta' kontroll u ma naħsibx li l-Parlament ikun ixtiequ dan. Grazzi ħafna. Għalija nef, kellim, minna mela ma dan qasal gruppi oħra. Mela, fil-qosor ħafna nkellim li jmiss, Iva. Iva, dwar l-esagerazzjoni tal-mandat qed jirreferi għal leġislazzjoni fuq livell wieħed ah, permezz tratti delegati u dan għandhom iżommu mal-livell wieħed. Hemm kwistjoni ta' reviżjoni, eċċetera. Tini punt jina prezentajt din l-emenda fuq integrazzjoni. Mux għax ħaset li għajn korretta, imma jinn nħoss li politika eh, monetarja u supervizjoni ekonomika jridu jkunu separati fil-futur eh, minħabba l-Bank Ċentrali Ewropew. Maħnix għedin nitolbu għall-integrazzjoni. Il-rapporter issa. Grazzi ħafna Chairman, grazzi li Shadows kollha għal punti tagħhom kif issemma jien naħseb huwa tajjeb u hija prattika li li għaw tlet opinjonijiet u nagħmluhom konkreti kemm jista' jkun. Fuq il-kwistjonijiet li semmew ħanitkellem fil-qosor ħafna Is-Sur Langen fuq il-kwistjoni ta' ma' mal-punt li sar mill-grupp SND u minn Sven, naħseb wara mis-soluzzjoni li nisħu wkoll fuq l-autonomija, il-funzjoni ta' autonomija u ta' supervizjoni ta' l-istituzzjonijiet dwar rispett tal-mandati din issa hija mdaħla fil labbosta kompromessi li aħna se nifanalizzaw sana li erba mill-iktar tert hija kwistjoni ta' sens eh, eh, komunu legalità il-kwistjoni tal-kontrat tal-kirja tal-MBA hemm hemm informazzjoni ta' background jidher li daw negozjaw diġà klawsula ta' breakout biex iksru il e, biex iksru il il-kontrat dan jadid mill mis-20 l-SND dwar tkellem dwar speċjalment fuq ir-risorsi memx rimarki speċifiċi, il-grupp et qed jorganizza fit tmija ta' frar seminar fuq ir-reviżjoni tal-EJSAS nixtieq nagħmel xi pubbliċità dwar dak. Umbagħad l-aħħar ma mhux l-inqasven il-kwistjoni ta' trasparenza tal-minuti tal-bord aħna inkludajnijom eh, fil-abbozzana fuq il-whistleblowers u koll un bat fuq kwistjoni toħra naħseb li għawnek et naraw speċjalment kwistjoni ta' problemi ta' proporzjonalità id naraw kif nistgħu naċċettaw għalik. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-vot se jseħħ fis-27 ta' dan. Umbat 23 f'Marzu, 2 April qudiem il-plenarja infattarkom fuq il-problema li l-Onevel Langen eh, għalet dwar il-mandat għanna għodda b'saħħita dwar skrutinju nissom nivvotaw ma naċċettawx dan. Dan huwa differenti mill-definixxu il-rizorsi kif supposta l mandat mbagħad kif ħaj implementaw il-mandat, imma dan huwa differenti. Allura jiena naħseb hemmhekk nistgħu nġibu iż-żewġ opinjonijiet flimkien. Iva, ovvjament, qed jgħid il-President. Imma din jgħu d-dab ħafna. Il-prevenzjoni dejjem aħjar u nafu li tistgħu tkunu effettiva, effettivi fil-prevenzjoni. Imma, grazzi ħafna. Nixtieq nfakkarkom koll il-differenza il bejn eh, istituzzjoni ta' Eh, ta' zona euro u istituzzjoni oħra tassu fil-li tkun fissu uniku li għandhom funzjoni differenti. Imma jkunna revizjoni tal-eżas li huwa l-post iktar fuqtu biex niddiskutu dan. Kwistjoni relatata ma' rizorsi, grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu interessanti, nistgħu nagħlqu l-laqatana nerġgħu nitgħu nhar it-tnejn 13 ta' frar fi Strasburgu. Fis-seba ta' flaxija, grazzi ħafna għal laqgħa.